għal dawk li jixtiequ jużaw l-interpretazzjoni se nibdaw sessjoni issa dan il-moment. Eccellenzi, kollegi, ħbib. Saret tradizjoni issa li l-Parlament Ewropew jorganizza eh, l-ewwel sessjoni tal-Open Days. U din is-sena se nibdew billi nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropa u kif il-politika ta' koeżjoni tista' tejjeb l-Ewropa u Mercedes Bresso, l-President tal-Kumitat ta' Reġuni, u Johannes Hahn, Komissarju tal-Politika Reġjonali, edina ħdejja biex jilqawkom. u ukoll nilqa' lill-keynote speakers eh, Rodi Krazza Sagaropulup, Vice President tal-Parlament Ewropew, Rudi Demot, President tal-Reġun Vallonia, u Filip Majstat, president tal-Bank tal-Investiment Ewropew u anki l-President tal-Kommissjoni Ewropea Jose Manuel Barroso se jkellimna se jbatinna messaċ video. Nishtiq u kollu se jkonna dibattitu wara li kunu tkellmu l-kellima keynote kolla. U dan il dibattitu se jkun eh, taħt presidenza ta' Mark Rogerson E, e, direttur eżekutiv ta' Consilia Limited. Daw kollha li xtiequ jitkellmu e, nitlobkom timlew dawn il-formuli biex titlob biex titkellem u tagħtihom lil ashers Nirringrazzjakom tal ġejtu u nixtieq nuża l-opportunità wkoll biex nesprimi l-ammirazzjoni għall-involviment tagħkom fid-dibattitu fuq il-politika fuq il-futur tal-politika ta' kożjoni. Jiena nistanajt hawnhekk li aħna qatt ma rajna daqshekk impenn minn ċittadini mm, tal-network tal-uffiċċji ta' ġobra u daqshekk kontribuzzjoni għal dibattitu tal- biex nbidlu għal din il-politika. U naraħu kol bħala impenn kbir minnaħa tal-lokali u reġjonali biex tiħdu l-impenn u responsabilità tagħkom għal futur tal-Ewropa. Intkom eh, edin toffru l-entuzjazmu l-enerġija li għanda bżon l-Europa u li nistaw nsibu għallum l net fil-reġuni Ewropej u fil-blit Ewropej. Mela nirringrazzjakom tal-li għetturu dan il-sens eh, ta' responsabilità u tatu enerġija l-Europa. F'dan il-Parlament aħna il-responsabilità tagħna kienet eh, illi nwaqfu għafas eh, makroekonomiku istituzzjonali biex ikun jista' itejjeb il-tkabbir, il-ħolqin tal- impiegi u l-futur tal-ekonomija Ewropea, però għanna bżonn ukoll eh, riformi strutturali u politika tal-iżvilupp. Eh, il-politika il ta' kozjoni Ewropea hija politika tal-iżvilupp illi għafas xiera eh, ma ta' ekonomiku finanzjarju jista' jkollha impatt. il koezjoni skont it-trattat hija wieħed mill-trattat wieħed mill-prinċipi bażiċi tal-integrazzjoni Ewropea. U dan din il-prinċipju jagħmilha politika għal ċittadini kollha tal-Ewropa. Naturalment din politika għandha tagħmel iktar eh, fil-reġunijiet li qed jiżviluppaw bħalista eh, eh, illi nġibu riżultati u sfida mhux biss għal politika ta' koeżjoni ma' l-politiki kollha li huma infaslin u imwasla fuq livelli reġjonali u lokali. Il-kriżi reċenti finanzjarja u ekonomika edha toħlo eh, mappa ġdida ekonomika tal-Europa. Issa aħna ma rridux eh, irridu għadu eh, attenti biex natu l-impen kollu tagħna biex ikon futur tajjeb tal-Europa. Dan jsir billi nimmobilizzaw il-potenzjal tal-iżvilupp għal dawk it-territorji li għadhom lura u anki fit-territorji attori fej ġenerazzjoni ġenerazzjoni ġodda huma neċessari. Eh, daqsek għal daqsek bi kooperazzjoni u bil network nistaw aħna naqbdu naqdu fl-imkien lokomotivi u ċentri ta' tkabbir u innovazzjoni, però li ċittadini e- e- e- li blit kollha jridu illum ikejlu il-saħħa tagħhom kontra l-kontest Ewropew. Ir-rwol tal-kooperazzjoni b'dan il-mod ikun iktar prezzjuż eh, billi nżidu riċerka mbagħad aħna eh, jkunu għedin nuru li muwa dan il-potenzjal li huwa moħbi uh, wara l-istatistika nazjonali u anki reġjonali. Dan il-potenzjal jista jiġi eh, liberat billi bil nirfinaw l-politiki kollha tal-Europa. E, kooperazzjoni bejn ċittadini, bejn bliet u reġoni fl-Europa kollha u li lem il-frontieri tagħha. L-armonija fl-iżvilupp Ewropew nistgħu niksbuh jekk kull teċi territorju fl-Unjoni kollha jisfrutta l-massimu l-potenzjal tiegħu jkopera mal-oħrajn fil- eh, fil-kisba tal-lanijiet tal-2020. Eh, Ħbib aħna eh, għamilna dibattitu pubbliċi fuq il-politika ta' koezjoni minn forum fuq il-koezjoni tal-2007. Eh, u l-Kommissjoni se tippreżenta l-idea tagħha għal futur li huma sperati anki eh, b'idejat li ġejjin minn dan il-perjodu ta' konsultazzjonijiet. Il-Parlament Ewropew se jiddibatti il-futur tal-politika ta' kozjoni din il-ġimma. U rridu nifmu li it-kabir fl-Europa se jasal fi snin Eh, li ġejjin u l izvilup ta' politika ta' investiment bħal dik ta' eh, koezjoni se jkun importanti ħafna biex inkunu nistaw naslu fuq dan il-passaġġ eh, ta' tkabbir strutturali għal kulħadd. Tista' nixtieq nitlob lil sinjura Mercedes Prezzo, President tal-Kumitat tar-Reġuni, biex tagħti il-kummenti tagħha taftuħ ta' din il-konferenza. Is-Sinjura Mercedes Brezzo, Brezzo.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 Jiena nilqakom f'din is-sessjoni ta' ftuħ ta' tmin edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġuni u tal blied u għal 86 sessjoni plenarja tal-Kumitat tar-Reġuni għal darboħra il-prezenza tagħna hawnhekk u anki tagħkom hawnhekk illum hija dik u dik tal-6.000 eh, persuni li edinaw għal dawn il-seminars eh, u jikonfermaw li reġuni u li bliet huma importanti għall-Europa u li l-Europa hija importanti anke għall bliet u għall-reġuni. il slogan ta' din l-edizzjoni tal-Europa 2020 kompetitività, kooperazzjoni u koezjoni għal-reġuni kollha. Dan is-slogan jisħa minnaħa fuq l-ambizjoni politika eh, ta' din l-inizjativa konġunta u minnaħa l-oħra l xewqa li natu l-esperti kolla pjattaforma biex kun jistaw jitkelmu fuq il-sujġetti illi jixtiequ jitkelmu fuq dawn il-persuni. Il-kunċett tal-Open Days din sena u għacċar l europa għanda strategija ġdida l-10 snin iġejjin, Europa 2020, illi qed timmira biex tatina lodda għal futur u fl-istess ħin biex noħorġu mill-kriżi illi laqtitna sentejn ilu u mhux iktar minn sentejn ilu jidru anki ħafna iktar minn sentejn fil-fatt. Jiena ma rridx nidher li nkun pessimista, però eh, ma nistax ma nkunx realista. L-kriżi għadha ma spiċċax. U biex nevitaw eh, Eh, eh, traġedja bżon li l-istati u anki l-entitajiet lokali u reġuni għandhom bżon jagħmlu l-parti tagħhom. Illum il-finanzi pubbliċi għandhom pressjoni kbira hemm ħafna eh, nis li qed jitilfu l impigi tagħhom u qegħdin jitolbu l-għajnuna tal-setat pubbliċi. Skont id-dejta tal-Fondazzjoni Ewropea ta' Dublin, fit-tieni siċur tal-2010 fċerti zoni għal kull post ta' xogħol illi inħoloq Eh, inti l-futnejn u aħna rappresentanti eletti eh, reġjonali, lokali, nazjonali, europei, eh, ċittadini jiġu lilna, jiġu lejna biex najnuhom. Aħna nistgħu namlu hemm lok żgħir ta' manuvra fuq dak li nistgħu namlu. Rridu nħarsu lejn il-futur, ċoe għall-orizzont tal-2020 u minissa natu lajnuna għal dawk li għandhom l-iktar bżonn Eh, memx għalfejn inkunu negattivi wis għax hemm ħafna opportunitajiet li nistgħu nużaw fis-setturi tal-ekonomija ħadra u l-ekonomija tal-arfin, imma mhux għal din ir-raġuni ma nistgħux ma neħdomx bis-serjetà dawn is-sinjali li qed jiġu minn kull imkien. Eh, ħafna drabi e, dina hija ħaġa importanti għall saħħa eh, tal-istruzzjonijiet tagħna. Il-fatt li jkun hemm koeżjoni qawwija bejn ir-reġuni hija kondizzjoni biex inkunu nistgħu ngħixu fil-paċi fl-Unjoni Ewropea kollha fuq livelli kollha ta' gvern. L-Europa 2020 għandha tkun destinata minn issa bi politika specifika li jkunu appoġġati minn risorsi finanzjari bizzejiet eh, biex ikunu jistgħu jilħu l-anijiet eh, ambizjużi li għandha f'moħħa. Fl-istess ħin nistennew li naraw eh, dan is-Single Market Act, il revizjoni tal-budget, l agenda għall-impigi intelligenti, eh, il-politika il eh, tal-bidja u tal-iżvilupp rurali wara l 2013 u fl-aħħar il-ħames rapport fuq il-koezjoni uh, biex insemmi l-iktar dokumenti importanti li ħarġu minnaħa tal-Kummissjoni u li se toħroġ fil-xhur li ġejjin. U dawn huma sinjali li se jagħtu l-marka tagħhom għall-Unjoni Ewropea. U dawn se jkunu il bażi għal proposti tal-budget ta' wara l-2013 tal-pakket legislativi li jistgħu jiġu prezentati sal-2014 Eh, sa' nofs l-2011. Il-pozizjoni tagħna hija din, aħna x'nistennew minn din il-fażi daqshekk importanti. Aħna nixtiequ insemmaw l-ħidna natu nippreżentaw l-idea ġodda, speċjalment irridu u hemm bżonn li nkunu koinvolti mill-bidunet. Jekk eh, l-istrateġija tal-Lisbona tfalli, Eh, eh, inħossu illi fallit imħabba li ma kellix governance tajba. L-Europa ma tistax eh, ti permetti illi ma tismax l-reġuni u l libliet il-leħen tana u l-leħen eh, ta'kom kollegi aħna sen semmawa fil-ġranet li ġejjin f'dawn 31 konferenzi, laboratori, seminars u anki fi xogħol ta' xi 300 ġurnalista u anki l-medja reġjonali illi ġew eh, fi Brussels u għalli nawguralhom illi ikollhom xogħol uh, interessanti u importanti għal reġuni kollu tal-Europa. Aħna se nipprofittaw minn se nisfruttaw din l-opportunità unika biex ngħidu aħna x'nistennew mill-Ewropa u x'lew u x'tista' tistenna minn għandna l-Ewropa. F'din l-okkażjoni jiena nixtieq nisħaq fuq tliet aspetti ta' dibattiti tagħna. L-ewwel aħna maħniex Eh, stasu bajna fħalqa pratikament. E, anki jekk il-konklużjonijiet e, li ħarġu fil-dokument għalu li se jkun hemm politika ta' koezjoni ma' reġuni kollha, ma nistawx nistennew illi dan se jkun mekkanizmu mekanizmu automatiku e, bħala riżultat tal-negozjati tal-budget fil-Kunsill. Il-Ministri tal-Finanzi irridu jkunu jafu diġà minn issa illi mm, il-fatt illi jaqtaw il-proposti tal-budget mhijiex soluzzjoni li nistgħu naċċettaw nindirizzaw aħna għal dastant hemm bżonn li jkun hemm argumenti li moru li lem il-kalkoli. Eh, argumenti li jistaw jiġu biss mill-reġuni u mill-ibliet Eh, li wara kollox huma dawk li qed jużaw il-fondi strutturali. Min eh, jista' jirrappreżenta strumenti ta' suċċess hekk mhux aħna eh, bbażati fuq il-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant b'dan il-mod ikunu nistgħu niddefendu b'riżultati konkreti l-politika tal-Unjoni Ewropea. It-tieni e net din l-Assemblea u l-Komitat tal-Reġuni ħafna drabi qalu wkoll u saħħu fuq għal-politika ta' kożjoni tal-Unjoni Ewropea ma tistax tiġi koordinata biss minnaħa tal-Istati membri. Suċċess tagħha tiddependi mir rispett tal prinċipi fondamentali fuq il konċentrazzjoni integrazzjoni ta' setturi differenti ta' intervenzjoni, sħubija bejn l istituzzjoni u l-Partit Soċjali u programmazzjoni, a bażi però ta' strateġija komuni illi tinkludi kull livell ta' gvern fuq f'kuntest territorjali. Kif eh, eh, rajna minn ċerti evalwazzjonijiet reċenti dawn il-prinċipju ma ħafna iktar effettivi eh, Eh, mill-politiki eh, separati u speċifiċi kulħadd tas-settur tiegħu. U mhux eh, ta' kombinazzjoni li l-Trattat ta' Lisbona ma jistax mm, ma jistax jevita li għamil referenza għal kontest territoriali. U bizzejjeċ li l-arfin tagħna u l-messagġi tagħna jibqaw eh, mandomx jibqaw fidejn Eh, eh, ċerti eh, gruppi biss. Dawn il-problemi mandom xieġu biss fidejn l-esperti. ħafna xogħol sarf dawn is-snin biex nkunu nistgħu nipublikaw ir rizultati tal-politika ta' kozjoni Ewropew. Mħabbaftan element importanti ta' dan l-event hija propju il-dimensjoni lokali Eh, wara li segwina slogan l-Europa eh, fil-belt tiegħi, l-Europa fir-reġun tiegħi. Eh, kien hemm xi 160 konferenza u laqat organizzati mill-bliet partners tal-Open Days fit-territorju tagħhom. Pero jena nħoss li nistaw namlu ħafna iktar minn hekk. Kull sena hemm bżonn illi anki wara dawn l-Open Days irridu nagħmlu mod li nimxu l-qoddim. Sakemm l-Ewropa tkun importanti għal kulħadd u kullimkien. E, fil-fatt, e, sakemm jiġri dan ma tkun importanti għal ħadd. L-Ewropa hija bħal e, rota kien għal delor, jekk ma timxiex il-qoddim wieħed jaqa' U però ġifiri, dawn il-politiki jaħdmu sa ċertu punt u ma jaħdmux iktar. Ir-reġuni u l-ibliet tagħna għandhom biżejt enerġija u dejat biex l-Ewropa timxi l-qudiem. Ejja nagħmluh dan il-pass eh, rridu u jena zgur li dibattitu tagħna l-lum fil-ġranet li ġejjin se jipproduċi riżultati interessanti ħafna Unħoss li se jkunu siwja mhux biss fil-reġuni tagħna u fil-ibliet tagħna imma għall-Ewropa kollha kemmi. Grazzi tal-attenzjoni u grazzi wkoll tal prezenza tagħkom biex taħdmu flimkien maħna. Grazzi ħafna, Signora Bresso, u issa nishti nitlob l komissarju għal politika reġjonali Johannes Hahn biex jitkellem u issa. Grazzi President, kollegi, Signori. Jiena nixtieq nilqakom f'din il- tmin open days eh, ġimma Ewropea ta' ċittadini fi Brussell. Jena kontent li nara, mux ħafna nies illum, mux biss eh, mill-gruppi eh, politiċi lokali, reġjonali, manki mill-akademija, mill-komunità tal-negozji u il-medja. Jena nishtiq nil akom għal darboħra għal dawn l-Open Days, anki rappresentanti ta' pajizi li ġejjin minn barra, inkludi l-Brazil, l-Argentina, l-India, l-Armenja li jgħatu dejjem iktar importanza għal politika ta' svilupp u li jurew interess f'kif il-politika reġjonali tal-Unjoni Ewropea qed tiġi wetqa. L-entużjażmu kontinu ta' kmuja xhieda tal-popolarità kbira ta' dan l-event għandna 130 eh, seminars ġo Brussels u iktar minn 260 eh, avvenimenti fl-Ewropa kollha. Bla dubju dan l-avveniment se jkun ta' suċċess kbir argument il-punt eh, eh, suġġett principali ta' din is-sena l-Ewropa 2020 eh, hija importanti. Nafu li kulħadd ġie mill-uħ mill-qut mill-kriżi ekonomika u finanzjarja. U l-istruttura tagħna hija fraġili, ma nistgħux ma naħdmux ma nagħmlu xejn, iridu nifukaw il-prioritajiet biex iktar nies jisibu impiegi, nżidu l-kompetittività u niftħu su mm, intern. U dan jfisser li Eh, rridu eh, napoġġaw l-irkupru u fl-istess ħin irridu ninkoraġġixxu ekonomija ġdida li tkun iktar intelligenti u iktar ħadra u iktar inklużiva. Iċ-ċittadini għandhom rol f'dan, hemm bżonn ikunu voluti minn barra biex inkunu nistgħu niksbu dawn l-anijiet tal-2020 fuq livell Ewropew hemm bżonn ta' Eh, l-investiment ta' 3% tal-GDP eh, lejn l-anijiet tal-klima u anki dawk tal-edukazzjoni u ta' tnaqis tal-faqar dawn rridu nitraduċu għom f-targets eh, reġjonali. Kull reġjun għandhom il-prioritaj tagħhom, għandhom finanzi differenti u għandhom ruol tagħhom. Dan l-avveniment se jġi flimkien E, partit interessati mis settur pubbliku privat jista' jgħin biex dawn isiru miżuri prattiċi. L-Open Days hija pjattaforma eċċellenti biex inkunu nistgħu aħna infasslu e, l-futur tagħna flimkien u fuq kif nistgħu e, nikoperaw dejjem aħjar ma' settur pubbliku u ma' negozji biex inkunu nistgħu nagħmlu ħajja differenti. Kif tafu aħna se nippreżentaw il-ħames rapport ta' koeżjoni x-xar id-dieħel dawn il-proposti se jkunu biex jwessaw il-proċess ta' konsultazzjoni biex naraw kif se nistgħu nippreparaw reġuni Ewropej eh, għal ħajja f'din il eh, f'dan l-ambjent li dejjem jitbiddel. L-Open Day hija opportunità biex nisimgħu leħen tal-reġuni u ta' eh, partit interessati oħra x'tip ta' politika ta' kożjon tixtiequ taraw fil-futur. Il-msieħba tagħna fil-Kumitat tar-Reġun nixtieq nirringrazzjahom għall-appoġġ u għall kontribuzzjoni tagħhom u anke għall kollegi tal-Parlament illi għamlu rapporti li kienu importanti ħafna għal proċess ta' riflessjoni. Grazzi ħafna. Unishtiq nixtieq fraħu kol il-Presidenza Belġana tal-impen eh, biex din il-politika timxi l-qoddim għal darboħra noddu nortu fuq l poċ tagħhom biex tejnuna biex jiġu adottati dawn regolamenti fi snin li ġejjin. Open Days hija anki fuq il-kooperazzjoni. Eh, Saħħa tagħna hija fil- Eh, fi diversità biex naslu għal rizultati u koordinazzjoni tal-finanzjamenti. Eh, fin warajn as minn sena jina e, eh, vjaġġajt f'ħafna reġuni u ħafna drabi ġajt mill-qut mill-ideat innovativi li kienem eh, li kienu finanzjati mill-politika ta' koezjoni. ħafna minn dawn nistaw nurum f'dawn il-jumej eh, li ġejjin eh, u nużaw din l-opportunità li nitalmu minn xulxin u nieħdu l-ispirazzjoni f'dawn il-ġranet eccellenti fi Brussel. Grazie ħafna. Thank you. Thank you, Commissioner Hahn, and I would like... Grazie ħafna l-Kommissarju Hahn, nishtiq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 cher Monsieur Hahn, Madame la Présidente du Comité des Régions. Grazzi ħafna, eżiz, eżiz uh, President tal-Parlament, eżiz, eżiz, um, eżiz, Signora Presso, eżiz, Signor Milstadt, President tal-Reġun tal-Vallonja, Sur Demot, Signora President tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew fuq l-Iżvilupp Reġjonali u ex kummissarju tal-Politika Reġjonali, Sinjura Hübner, Sinjuri Jesus kollegi. Huwa verament unur kbira li li hija hawnhekk fostkom bħala Viċi President tal-Parlament Ewropew sabiex nirrappreżenta l-istituzzjoni tagħna u nirrappreżenta wkoll il-President tal-Parlament is-Sur Buzek. Aħna qegħdin hawnhekk nerġgħu niċċelebraw it-tmien ġimgħa Ewropea għar-reġjuni u għall-ibliet u dinja dan huwa avveniment li kien organizzat mill-Kumitat tar-Reġjuni u d-Direttorat Ġenerali tal-politika reġjonali fil-Kummissjoni Ewropea flimkien ma' 244 reġuni u bliet minn 33 pajjiż differenti. U kif nistgħu naraw din l-okkażjoni toffrilna vantaġġ enormi ġifieri li jkollna dibattitu ta' livellu li uniku dwar il-politika reġjonali koerenti, però tagħtina wkoll l-opportunità sabiex nifmu aħjar il-potenzjal u il- kem tista toffrilna il-varjetà tal-kultura Ewropea. Eżis nafu li l-politika reġjonali wieħed mill-għanijiet l-iktar importanti tal-proġett Ewropew huwa wieħed mill-iktar manifestazzjoni tangibli tas solidarjetà Ewropea. Fil-fatt, lan tal-politika ta' koeżjoni dejjem kienet li aħna nisviluppaw il- lat soċjo-ekonomiku tar-reġjuni tal-bliet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk ir-reġjuni li għadhom daqsxejn iktar lura mqabbrin ma' reġjuni oħrajn. U sabiex aħna ntejbu l-kompetittività tal-pajjiżi tagħna u sabiex aħna nippromuovu l-iżvilupp teknoloġiku kif ukoll ekonomiku. Wara t tkabbir tal-Unjoni Ewropea, il-politika ta' koeżjoni dejjem kellha tagħmel ftit bidliet sabiex tadatta għal realtajiet ġodda soċjoekonomiċi. Kellha tadatta l fatt ukoll li aħna għandna wkoll reġuni li qegħdin imbeda miċ-ċentru tal-Ewropa u anke reġuni li forsi ma tantx hemm nies illi jgħixu fihom. Il-politika reġjonali qarbet liċ ċittadini iktar lejn xulxin u aħna qegħdin inħeġġu l-partijiet interessati sabiex jikkoperaw iktar fuq livelli differenti. Il-vantaġġi huma viżibbli għal kulħadd. Din il-politika għandha profil importanti ħafna U għalhekk il-Parlament Ewropew ukoll qed hija prijorità Il-Parlament Ewropew ta' kontribut f'dak li għandu xaqsam it-fassil tal-politika reġjonali sa' sena 2013 permezz tal-promess promozzjoni ta' kooperazzjoni bejn ir-reġuni u billi aħna fukajna wkoll fuq l-użu tal-fondi ħalli noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol. Dejjem ħadmet ukoll favur il-promozzjoni tal-protezzjoni tal-ambjent, il-promozzjoni tal-innovazzjoni, l-istess opportunitajiet għal kulħadd u integrazzjoni soċjali u ekonomika. Dan l-aħħar aħna wkoll rajna li kien hemm sfidi ekonomiċi ġodda illi fissru li kien hemm bżonn ta' miżuri ġodda sabiex aħna naġlu l-implementazzjoni ta' politika ta' koeżjoni bejn is-sena 2007-2013 aħna dan ix-xogħol għamilnieh sabiex bekk verament nieħdu vantaġġ mir-riżorsi kollha li huma disponibbli għalina ħalli bekk nibdew naħdmu fuq il-pjan tal-kupru kemm fuq il-livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell nazzjonali. B'dan f'moħħna l-Parlament Ewropew fassar rapport u anke fassar riżoluzzjoni li tqis il-kontribuzzjoni tal-politika reġjonali tal-Unjoni Ewropea fil-ġlida kontra l kriżi finanzjarja u ekonomika. Speċjalment dak li għandu x'jaqsam lan numru 2 tagħna. Bħala membru tal-Kumitat dwar l-iżvilupp reġjonali u bħala il-membru parlamentari li kont responsabbli għal dan ir-rapport jinkelli l-opportunità sabiex nagħmel kontribut għal din l-inizjattiva tant importanti. Eżis, sinjuri, dinja it-tmin ġimma Ewropea tar reġjuni u bliet u aħna qegħdin nifukaw fuq l-inizjattiva tas-sena 2020 L-istrateġija ta' l-Europa 2020 edha tħeġġiġna sabiex aħna naħdmu iktar fuq bażi ta' solidarjetà. Ħalli bekk aħna jkollna iktar tkabbir li jirrispetta l-ambjent. Li nipplementaw l-istrateġija hija importanti ħafna. Mario Monti meta ppreżentalna r rapport tiegħu il-blisem ta' strateġija unika għall-Ewropa Għalim dan u koll. Aħna rajna u koll li l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea jinsabu koll riflessi flanijiet tal-istrateġija tal-Europa 2020. Dejn l-istrateġija tista' tippermettilna li aħna jkun iktar inklużjoni soċjali kif ukoll nilqu l-anijiet tas-suq waħdini. Dan ifisser illi d dimensjoni reġjonali tittieħed in konsiderazzjoni li titqis. Meta aħna nagħmlu reviżjoni tal-Baġit Ewropew kif ukoll meta niddiskutu il-qafas finanzjarju. Il-fondi li jkopru il reġuni kollha Ewropej huma meħtieġa naturalment jekk aħna verament nixtiequ illi kollna koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali li tkun ta' sodisfazzjon għal kulħadd irridu niżguraw li dan ukoll jaqbel u jakkumpanja il-budgets nazzjonali, għandu jkun hemm u wkoll fuq bażi nazzjonali sabiex aħna l riżultati mixtieqa. Irridu wkoll nkunu kemm jista' jkun flessibbli ħallibek il-programmi tagħna ikunu immirati u jqisu wkoll ir-realtajiet li jinsabu fir-reġuni differenti ħalli bekk ngħinu reġuni ħalli jelbu l-problemi li jinsabu fihom. Dan huwa validu ħafna, speċjalment ta' reġuni illi jinsabu daqsxejn imbeda miċ-ċentru, reġuni li jinsabu fuq il-frontieri u reġuni li għandhom forsi xi karatteristiċi ehm, ta' partikolari bħal montanji jew nkella reġuni li huma gżejjer. Il-politika ta' koeżjoni hija importanti ħafna li titqies u l-qasam tal-politika. Li bliet għandhom kollom rwol dinamiku fl-iżvilupp tar reġuni u sabiex aħna nagħtu impetus ġdid, bidu ġdid għal ruol tal-ekonomiji f'dawn iż-żoni li huma viċin li bliet nafu illi rridu narfu li situazzjoni hija pjuttost komplessa, però il-programm li jmiss il-ġdid tal-finanzjament hemm fih biżejjed risorsi finanzjarji ħalli bekk naraw li jkun hemm biżjed investiment fi programmi u proġetti urbani u dawk suburbani li qegħdin viċin li blit mhux eżattament ġol li blit stess. L-isħubija mal partijiet interessati lokali jista' joffrilna valur miżjud konsiderevoli minħabba li bekk aħna niżguraw li l-politika tkun infassla għabbażi tal-pariri min tal-esperti fil-lokal. U jekk aħna nixtiequ li fil-fatt nelbu il-problemi ta' dak ir-reġun partikolari aħna għandna bżonn il-kontribuzzjoni wkoll tagħna min-naħa tal dawn ir-reġuni fl-Istati Membri. Bekk aħna din nippruvaw nlaqgħu il-politiċi, rappreżentanti tal-awtorità lokali u reġjonali kif ukoll rappreżentanti min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u nlaqgħuhom mal-akademiċi, mal-esperti, mal akademiċi mal esperti madwar li ġej minn madwar l-Ewropa, jiena naħseb li dawn l-okkażjonijiet joffru l-opportunità tajba ħafna ħalli jkun hemm skambju ta' esperjenzi ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nżidu l-valur mal-politika Ewropea tagħna u naraw li jkollna aktar kooperazzjoni effiċjenti wkoll bejn ir-reġuni. Nixtieq illi nikkonkludi billi nitkellem fuq il-prioritajiet tal-Parlament Ewropew mis-sena 2013 lil lin. L-istruttura l-ġdida għandha jkollha fażi ta' tranzizzjoni xirqa illi tista' tenna sabiex aħna analizzaw il-passat, l-esperjenzi li aħna ġbarna fil-passat kif ukoll tendenzi li qed jiżviluppaw fir-reġuni. Hemm bżonn ta' iktar ko koordinazzjoni ħalli bekk il-pożizzjonijiet tagħna jkunu iktar jaqblu ma xorxin ħalli bekk ikunu nistgħu naraw li jkun hemm iktar effiċenza, iktar trasparenza kif ukoll riżultati aħjar. Signori, l ideja tagħkom, suġġerimenti tagħkom kif ukoll il-proposti kollha li aħna ħanisimgħu f'din il-ġimgħa, it-tmien ġimgħa tal- reġuni u tal-ibliet u ħajkunu dijat importanti ħafna sabiex jgħinuna ħalli aħna nimplementaw il-politika reġjonali tagħna nixtieq ningrazzjakom bil-qoddim tal-kontribut tagħkom, ningrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom ħafna suċċess, grazzi. Merci Madame Vice-President and now the next uh, speaker is uh, Minister President of the Vallon region. Uh, Grazie Hafna. issa naddu għas Rudi Demot. Grazzi ħafna, Signora President. President tal-Komitat tal-Reġuni, il chair tal-Komitat tal-Parlament Ewropew fuq l-Iżvilupp Reġjonali, Kummissarju, jiena għandi onur kbir li jiena qed nirrappreżenta l-Presidenza Belġana għal miftuħ ta' tmien ġimgħa Ewropea għar-reġuni u għall-bliet. L-ewwel nett ta' tinħu gost ħafna minħabba li dan din hija okkożjon li tagħmel ħafna sens minħabba li tagħti daqsxejn ta' momentum lill politika Ewropea u reġjonali minħabba anke illi anka ikun hemm iktar koordinazzjoni bejn id-Direttura Ġenerali tal-Kummissjoni, il-Kumitat tar-Reġuni u jkun rappreżentati minn ħafna setturi differenti, minn ħafna reġuni differenti, mis-settur tal-banek, mis-settur privat kif ukoll minn dak pubbliku. M'għandniex dubju li għad dawn l-aħħar tmien snin matul dawn il ġimat Ewropej li huma maħsuba favur ir-reġuni u l-ibliet stajna naraw li kulħadd seta' jesprim l-interess tagħhom għall-implementazzjoni tal-politika Ewropea u li jkollhom rwol ħafna iktar attiv sabiex aħna nħeġġu dialogu sostenibbli bejn il-partijiet interessati kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena naħseb illi hemm bżonn neħe illi nkomplu nferxu iktar informazzjoni però hemm bżonn ukoll li nsaħħu l kooperazzjoni permezz tal-iskambju ta' l-esperjenzi li aħna għandna. Però għandi pjaċir kbir ukoll li jiena qiegħed hawnhekk fostkom illum wara nofsinhar minħabba li li jiena li pajjiżi kollu fideh il-presidenza tal- unjoni Ewropea huwa onur kbir għalina. Għalina, aħna nistgħu naraw li dan huwa xi ħaġa pożittiva ħafna sabiex aħna jkun iktar viżibilità. Il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea qiegħda toffrilna opportunità sabiex aħna infakru lill-imsieħba tagħna dwar il-sistema federali tagħna u billi nikkonfermaw ukoll l-awtonomija l-reġuni f'bosta qasma differenti, iżda fl-istess jien aħna noffru l-possibilità legali wkoll sabiex dawn ir-reġuni jidhru fuq ix-xena internazzjonali wkoll. Jiena nixtieq ngħid li verament qed neħu gost illi nara illi hemm iktar kooperazzjoni, iktar koeżjoni, iktar kompetittività u nixtieq ngħid ukoll illi l koeżjoni soċjali u territorjali tal-Unjoni Ewropea hija priorità importanti ħafna għall presidenza Belġana. Nafu l-Presidenza forsi mhux dejjem tipparteċipa f'kull dibattitu, però xorta waħda għandha prioritajiet u l-ġejjini tal-politika ta' koeżjoni mis-sena 2013 lil lin turi propju dan illi l-Ewropa qiegħda tħabba twitċa ma' perjodu ta' bidla illi beda minħabba il-kriżi ekonomika u rridu nisolvu problemi bħal nuqqas ta' opportunitajiet tax xogħol, eċetera. Però aħna naraw ukoll li dan il-perjodu ta' trasformazzjoni jista' ukoll joffrilna għajnuna sabiex aħna nirbu l-problemi globali, globali li għandhom xaqsmu mal-bidla tal-klima kif ukoll problemi oħrajn bħal problemi li għandhom xaqsmu mal-bidla demografika. Nafu li l-koezjoni soċjali territorjali hija fil-qalba tal-politika Ewropea reġjonali u eh, nafu wkoll illi din il-politika għandha rwol importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam tkabbir sostenibbli u bilanċat fit-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea. Il-fondi strutturali huma fattur importanti ħafna għall koeżjoni nafu illi l-intervenzjoni f'dawn il-fondi jista' jippermettilna li jkollna aktar għodda strutturali li jgħinuna sabiex noħolqu iktar opportunitajiet tax xogħol. Apparti minn hekk nafu li din tista' tkun waħda mill-istrumenti illi aħna nistgħu nużaw ħalli nilqu l-għanijiet tal-Ewropa 2020 għanna nafu illi l-fondi strutturali ħajnżammu kif ukoll ħajsaħħu iktar. Jiena naħseb li din hija importanti ħallibek aħna jkollna eżerċizzju ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea li jkun sostenibbli u eh, aħna dina li hija priorità fil-fatt. Eżis, ħana nafu li dan huwa perjodu simboliku ħafna minħabba li importanti anke għal-ġejjini tal-politika Ewropea, ħna ma tantx fadlinna ħafna qabel il- rapport fuq il-koesjoni. Dan ir rapport ħajtina analiżi dettaljata tas sitwazzjoni li ninsabu fiha kif ukoll jagħtina xi ftit idejat li jagħtuna ehm, stampa aktar ċara ta' prima situazzjoni li nsamu b'tak li għandu xieqsam koezjoni soċjali u l-mod ta' kif aħna nistgħu nikkontribwixxu aħjar għal koezjoni Ewropea. Sigur li bekk aħna nistgħu ikollna l-ewwel linji gwida għal politika reġjonali mis sen 2013 l-din, aħna nafu wkoll il-Presidenza Belġana wara dan ir rapport fil koeżjoni organizza laqa informali tal-Ministri Ewropej illi qegħdin jieħdu ħsieb il- dan is-suġġett u din konferenza tkun f'Liège. Aħna wkoll tkellimna mal-Kumitat tar-Reġuni fuq l-istrateġija tas-sena 2020. Aħna jkunna l-opportunità wkoll sabiex aħna nfasslu l politika reġjonali tal-ġejjini ħalli bekk ikollna iktar bilanċ fil-politika reġjonali tagħna u aħna naħsbu illi fil-fatt aħna rridu niskuraw li jkun hemm kemm jista' jkun konsultazzjoni kif ukoll konċentrazzjoni għal ħafna prioritajiet. U mod partikolari aħna ħansaqsu dwar x'inhuma l prioritajiet tal-ġejjieni. U l-istess japplika wkoll għal xogħol u għal iżvilupp ta' tal-ħiliet tan-nissana. Aħna kif nista' naraw illi il-politika reġjonali tista' tkun eh, tista' tgħinna sabiex ikollna ekonomija aktar kompetittiva u li iktar tirrappreżenta l-ambjent billi nużaw aħjar ir-riżorsi tagħna b'mod iktar raġunevoli. Sinjuri, eżis, jiena nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni għal priorità li aħna qegħdin nagħtu għal kooperazzjoni territorjali. Il-programm biss sena 2007-2013 qegħdin jagħtu priorità partikolari għal koeżjoni territorjali minħabba li dan huwa strument li verament jista' joffri benefiċċji ċari lill unjoni Ewropea jena sabiex noħolqu il-networks Ewropej, pereżempju dan wieħed mill-eżempji li kon iktar skambju ta' esperjenza u ta' tarif u aħna rridu nkomplu riflessjonijiet tagħna f'dak li għandu x'jaqsam il-kooperazzjoni Ewropea fil-politika ta' koezjoni. Dak kien propju wieħed mill-iktar suġġett importanti fil-konferenza li kienet organizzata fit-30 ta' settembru bidu ta' ottubru l-ewwel ta' ottubru fil-fatt f'Turnej. Din kienet konferenza illi kienet parti deċentralizzata minn dawn l-avvenimenti tal-Open Day. Jena nixtieq ningrazzja għal Danuta Hübner, is-Surħan, għal parteċipazzjoni attiva li huma taw f'din il-konferenza, aħna f'din il-konferenza rajna li hemm rabta qawwija bejn il-kooperazzjoni territorjali u l-istrateġija tas-sena 2020 kif ukoll ir-regolament tal-Unjoni Ewropea dwar il-groupings territorjali. Aħna diskutina posta proposti konkreti u nista' ngħid li hemm rapporti disponibbli li intom tistgħu titolbu kopja tagħhom sabiex taqrawhom. Aħna nafu sinjuri li l-entitajiet Ewropej reġjonali għandhom rol importanti ħafna. Ħalli nużaw aħjar prinċipju ta' sussidjarjetà, nirringrazzjakom ilkoll, nirringrazzjaw ukoll l-awtoritajiet lokali li dejjem din jihdossib billi jkun hemm l-applikazzjoni implementazzjoni tajba ta' dan il-prinċipju. Jiena hija għad dispożizzjoni tagħkom u jiena nixtieq ngħid ukoll li din hija missjoni verament importanti rridu dejjem inżommu dialogu bejn l-istituzzjonijiet u r-reġuni u reġuni u tistgħu serħu raskom li aħna minn l Presidenza Belġenna ħan nippruvaw niffaċilitaw id-dialogu bejn nietna u bejn ir-reġuni u nittama illi dan l-avvenimenti tal-ġimgħa miftuħa ħalli ħajkollha suċċess. Grazzi. Now I would like to ask Grazzi, se nixtieq nistaqsi l-Kummissarju Han biex jintroduċi l-messaġġ permezz sta filmat mill-President tal-Kummissjoni José Manuel Durao Barroso. Iva, grazzi tas sew danuta. Il-President Barroso talabni biex ngħidilkom li huwa dispiċa ħafna li ma jistax ikun preżenti hawnhekk magħkom illum. Huwa jagħti importanza kbira biex iltaqa' reġuni f'dan il-waqt partikolari u għalhekk huwa qed jibgħat dan il-filmat illi ġej. Sinjuri Azizbib, jiena rrid hu sem fl-Open Days 2010 kif għamilt fis-snin li għaddew. Iżda sfortunatament jiena ma nistax inkun magħkom preżenti hawnhekk illum. Jiena jiddispjaċini ħafna ta' dan. U għalhekk xtaqt nibatilkom dan il-messaġġ. L-Ewropa kienet taħt pressjoni għal dawn l-aħħar sentejn minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja. Madana kollu, aħna rnexxina noħorġu soluzzjonijiet. Aħna eh, konna kapaċi nindirizzaw problemi mill-aruq tagħhom billi nsaħħu il-governanza ekonomika u nikkoordinaw il-politika ekonomika u kol permess ta' regolamentazzjoni finanzjarja. Flimkien aħna ksibna ħafna u issa għamna bażi aktar solida perspettiva ekonomika tal-Unjoni Ewropea hija aħjar minn dik li ħsibna. Qegħdin naraw li hemm irkupru. Anke jekk il-qat għadu għola ħafna imma madux jikber u minnu illi issa aħna nisabu f'pożizzjoni aħjar minn dik li konna fiha sena jew sentej ilu. Issa rridu nżidu l-isforzi tagħna, rridu niksbu riżultati bl-Ewropa 2020 l-istrateġija tagħna u l-inizjattiva ewlenin tagħha. Lan tagħna huwa l-ekonomija tas suq soċjali tarġa taqbad it-triq it-tajba biex niżguraw illi jkun hemm tkabbir għaqli sostenibbli u inklusiv. Ir-raġuni u l-ibliet tal-Ewropa ser ikunu għattura u l-għanin fl-istrateġija tal europa 2020 u ser ikollhom ir-rwol importanti x'jaqtu billi joħolqu postijiet tax-xogħol ġodda sostenibbli jinvestu f'teknoloġiji ġodda, jiġġieldu tibdil fil-klima, jagħtu edukazzjoni ta' kwalità tajba, jippromovu l-inklużjoni soċjali jiżviluppaw l-infrastruttura u wkoll wittu triq għal żvilupp urban territorjali għaqli. Il-prioritajiet tal-Istrateġija 2020 ser ikunu wkoll ċentrali u marbuta ma' żewġ avvenimenti politi tal-politika Ewropej li jikkonċernawkom. L-ewwel net ir-reviżjoni tal-Budget tal-Unjoni Ewropea għall-Kummissjoni Ewropea ser tippreżenta dal-waqt is-sibijiet inizjali tagħha it-tini net id-dibattitu dwar il-politika ta' koezjoni wara l-2013 illi ser isseħħ fix-xhur li ġejjin. Dawn iż-żewġ kwistjoni ta' ulenin ser ikunu test għalina. Aħna rridu niżguraw illi n-nefqa tkun aktar effiċenti, il-valur miżjut Ewropew jiżdied u l-implementazzjoni tiġi simplifikata. Ovvjament aħna ma nistawx ninjoraw il-pressjoni tal-budget. Iżda jien nixtieq nagħmel ħaġa ċara u ton hawnhekk il-prinċipji bażiċi tal-politika ta' kożjoni mhux ser jinbidlu din il-politika hija espressjoni ta' solidarjetà Ewropea hija li tinsab fil-qalba tal-proċess ta' integrazzjoni tagħna. Il-politika ta' koeżjoni ser tibqa' politika strateġika l-Unjoni Ewropea. Flimkien aħna irridu nfittxu sinerġiji biex bekk inkunu nistgħu nagħmlu strateġija 2020 waħda ta' suċċess. Ħbieb nixtieq nistaqsi għall-appoġġ tagħkom Naħseb illi huwa importanti li intom tagħtu appoġġ għad diskussjonijiet tagħna marbuta mal-politika ta' koeżjoni. Dak kollu li tistgħu tagħmlu fl-Istati Membri tagħna, fis-soċjetajiet tagħkom biex intom tiddiskutu l-importanza ta' solidarjetà, l-importanza li aħna nżommu l-ambizzjoni tagħna fil-budget li jmiss għall-politika ta' koeżjoni, din hija xi ħaġa tassew importanti u għalhekk għalhekk jiena naħseb aħna rridu inżidu id-dialogu bejnietna. Issa ser kolkom din l-opportunità biex tiddiskutu dawn il-kwistjonijiet ma l-esperjenza tagħkom il-pjanijiet tagħkom f'dawn l-erba' tiem li ġejjin. Jiena nisib ħerqan biex nisma' ser ikunu r riżultati ta' diskussjonijiet tagħkom u nittamalkom milli jkollkom open days eċċellenti u li jagħtu il-frott tagħhom. Grazzi tassew. Iva, eżis kollegi, Nsabu f'punt importanti dwar politika ta' koezjoni u l ġejjina tagħha nixtieq nitkellem dwar kwistjoni ewlenija li tkellem dwar il-President Barroso huwa għal reviżjoni tal baġit u dibattitu wara dwar politika ta' koezjoni wara 2013 ser ikunu test għalina. Jiena naqbel ma' dan il-messaġġ. il koll hawnhekk qegħdin nisimgħu kemm kienet importanti l-politika reġjonali ta' koeżjoni. U issa nafu li dinija politika ta' investiment għandha rwol importanti biex twassal għal tkabbir inklusiv, sostenibli u għaqli. Il-biċċa l-kbira ta' risorsi tal-politika ta' eżjoni huma dawk ta' 230 biljun euro. Dawn għandhom lan li jindirizzaw l-kwistjonijiet ewlenin tal-Aġenda 2020. Qegħdin naraw illi l-internet veloċità għolja taħriġ u trasport Iżda palissa aħna rridu nibqa' għaddejjin pass tajjeb, irridu nkunu żguri li l-politika ta' koeżjoni tkun tista' tibqa' tappoġġa dawn l-osma. Eh, min jgħid li risorsi mhumiex qegħdin imqasmin tajjeb u l-impatt tagħhom huwa diffiċli wieħed ikejlu. Aħna rridu naċċettaw din il-kritika u neħduha bis-serjetà l-isforzi tagħna biex intejbu il-koeżjoni qegħdin naħallu l-frott tagħhom. Ir-rapporti li ġew pubblikati dis-sena jagħtu prova ta' dan. Iżda jibqa' sfidi u l-politika tal-ġejjini sejra tippermetti biex ikun hemm argumenti konvinċenti biex jappoġġaw il-prestazzjoni tagħha, għalhekk nixtieq nikkonċentra fuq tlett affarijiet, konċentrazzjoni, riżultati u l-kondizjonalità. Dwar il-konċentrazzjoni Il-President Barroso diġa tkellem dwar ir-ruol ewlieni tal-politika ta' koeżjoni biex aħna nilħqu l-annijiet ambizjużi tal-Ewropa 2020. Jiena nixtieq inżid illi m'hemm l-ebda tensjoni bejn l-Ewropa 2020 u l-politika ta' koeżjoni. Il-prioritajiet tal-Ewropa 2020 huma relevanti għar reġuni kollha. U r-reġuni huma relevanti wkoll għas-suċċess ta' Ewropa 2020. Din mhix biss kwistjoni ta' koerenza azzjoni tal-Unjoni Ewropea imma jew ukoll kwistjoni ta' ekonomija tajba. Għattenenet, wara tliet ġenerazzjoni ta' programmi aħna rridu nispjegaw biċċar lil min ħallas it-taxxa għalli ma għan il-flejjes tal-politika ta' għazjoni jintefqu għal daqstant l-istati membri u reġuni rridu jamlu għanijiet għal-jom infusom il-li huma għanijiet li wieħed jista' jitraċċhom u jifferifikhom. Irridu nitkellmu dwar il-progress u nuqqas ta' progress, din hija kwistjoni ta' responsabilità, kontabilità u kol trasparenza. Wara kollox, il-manager komuni ifisser ukoll responsabilità komuni. Fl-aħħar net, il-kriżi ekonomika globali u rritna xi ħaġa waħda biċ-ċar. L-finanzjar ma jistax ikun differenti mitħassib dwar l-istabilità, l-riformi strutturali u l-kompetittività. L-ekonomija tagħna huma marbuta flimkien aħna nibbenefikaw mill-progress ta' stati membri oħra u, kol aħna nbatu jekk stati membri fallu u għalek irridu nisviluppaw sistema ta' risorsi tal-Unjoni Ewropea u din tkun teżisti għabbażi ta' kondizjonijiet illi nistabilixu minn qabel. Sinjuri, hemm kwistjonijiet oħra importanti li aħna rridu nieħduhom in konsiderazzjoni ir-rwol tal-ibliet pereżempju li il illum irridu nissemplifikaw il-proċeduri tagħna wkoll nagħmluhom aktar effettivi u niżguraw il-politika ta' koeżjoni tkun aċċessibbli għal reġuni kollha. Fl-istess waqt niffokaw fuq dawk li baqgħu xi ftit lura u niżguraw illi jkun hemm tranzizzjoni ugwali u ġusta. kollu il-tlet kwistjonijiet li semmejt huma prekondizzjonijiet biex infasslu politika ta' koeżjoni għal ġejjini ġusta Infatti, daqs tal-budget u l-kopertura ġeografika tal-politika ta' koesjoni ser jiddependi fuq il-kapacità kollettiva tagħna biex aħna nikkonvinċu l-gvernijiet nazzjonali u dawk li jikkritikaw illi il-politika inbidlet dwar dawn l-aspetti żgħar imma kruċjali marbuta mal-prestazzjoni tagħna. Grazzi tassew. Eżis kollegi, jiena issa nistaqsi Filip Majstad, il-President tal-Bank Ewropew tal-Investiment biex jitkellem. Jien nixtieq nuża din l-opportunità biex ngħidilkom illi mingħajr Filip Majstad dawn l-aħħar snin il-politika Ewropea ta' koeżjoni ma settex tintroduċi innovazzjoni kbira din is-sistema ta' finanzjar. Grazzi tassew Filip u grazzi l-kollaboraturi tiegħek. Jiena nixtieq il issa inti titkellem u tgħid xi ħaġa sabiħa dwar il-pjanijiet tiegħek għal ġejjieni. Grazzi Danuta. Signora eh, President tal-Komitat tal-Iżvilupp Reġjonali. Eh, President tal-Komitat tal-Reġuni, Komissarju, Viċi President tal-Parlament Ewropew, Signori. Ministru, President ta' Reġun tal-Wallonja, Sinjuri, grazzi tal-li sedintuni għall-darbohra biex jina nissiħeb ma'kom fil-okkazjoni tal-Open Days. Jiena kontent li l-għazla ta' suġġetti għal din is-sessjoni hija għazla tajba ħafna, għazla importanti. Il-kompetittività reġjonali se tkun importanti għall-Strateġija 2020 tagħna il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-prioritajiet tiegħu minn doġi maħluq fl-1958 mit-Trattat ta' Ruma taħt il kondizjonijiet ta' trattat minn dak iż-żmien li IB għandu missjoni biex jipromovi il-koeżjoni ekonomika u soċjali dan ifisser nagħtu priorità speċjali lil proġetti li jinsabu f'dawk li aħna nsejħulhom ir-reġuni ta' konverġenza. il-firxa tal-attivitajiet tal-banek dawn l-aħħar 50 sena. Ma nsirx dawn il-prioritajiet. L-autoritajiet lokali u reġjonali illum għadhom kontrapartijiet l-aktar importanti tagħna fl-attivitajiet tagħna u aħna nappoġġawhom b'ħafna modi. Ovvjament aħna eh, nagħmlu self dirett li reġuni u li bliet, iżda wkoll dan nagħmluh permezz ta' attivitajiet ta' kofinanzjar li huma finanzjati mill-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea nagħmluh ukoll permezz ta' assistenza teknika u dan l aħħar ukoll permezz ta' lajnuna tal-inġinerija finanzjarja. Biex nagħtikom idea dawn l aħħar tliet snin 2007 sal-2009 aħna finanzjajna self għal proġetti illi jinsabu f'reġuni ta' konverġenza li ammontaw għal 66 biljun euro dawn jirrappreżentaw 40% tal-volum totali tas-self tagħna. Din kienet ċaġa bilanċata bej il-15 il-membru tal-Unjoni Ewropea u 12 il-membru. Ovvjament l-istati membri veterani rċevew il-sem, l-akbar sem, iżda f'termini per capita l-istati membri il-ġodda irċevew iktar. Appartenni minn hekk bosta inizjattivi konġunti ġew mnedija flimkien mal-Kummissjoni Ewropea meta Danuta Hubne kienet kummissarju karigata mill-iżvilupp reġjonali. U nixtieq insemmilkom tnejn minn dawn l-inizjattivi. Jaspers, Jaspers li għal assistenza teknika faċilitata appoġġ għall istati membri l-ġodda biex tgħinhom iħejju proġetti ta' infrastruttura kbar li ser jiġu appoġġati mill-fondi strutturali u ta' koezjoni u kol Jessica. Jessica hija inizjattiva konġunta biex nejnu l awtoritajiet reġjonali biex huma jkun jistgħu jappoġġaw l-investimenti fi żvilupp urban sostenibbli. U kol l-istrateġija Ewropa 2020 tagħti aktar xprun l-politika ġdida ta' koezjoni meta hija taraf ir-rwol importanti tal-libliet u ir-reġuni. Li nżidu l-riċerka, l-enerġija li tħares l-ambjent kif kollna appoġġaw l-ekonomija bbażata fuq l-arfin u l-SMEs dan kollu ser jixpruna l-kompetitività tagħhom. U minnaħa tagħhom dawn ser jaħdmu biex huma jilħqu l-għanijiet ta' strateġija ta' tkabbir ekonomiku sostenibli, inklusiv u għaqli. Iżda li natu li finanzjara riċerka u proġetti tal-innovazzjoni jista' jkun xi ħaġa diffiċli minħabba xkiel pal pereżempju il-komplessità tal-prodotti, teknoloġiji, esperjenza fis-settur finanzjarju f'dan aħħar snin. Nuqqas ta' ħajra min-naħa tal-banek illi huma jiffinanzjaw investimenti li ma jistaw jaraw bajnejhom. U għalhekk hemm ħafna raġunijiet għaliex aħna naħsbu illi f'istituzzjonijiet Ewropej bħal l e IB il-Fond Ewropew ta' Investiment jaħdmu fl-imkien mal-Kummissjoni Ewropea biex huma jwafqu strumenti biex itejbu l-aċċess għal fondi. Biex insemmi żewġ strumenti fostom Jeremy, Jeremy għat il-possibilità biex nużaw rizorsi, fondi strutturali biex aħna noħolqu fondi li kun jistgħu jgħinu l-SMEs permess tal-equity, self, garanziji fost l-oħrajn. U it-tieni net risk sharing finance facility RSFF li huwa strument konġunt dwar ir-riċerka bil kummissjoni Ewropea u li IB biex intejbu l-aċċess għal fondi għal programmi ta' riċerka. Jiena semmejt li l-RSFF huwa disponibbli wkoll għal awtoritajiet municipali u reġjonali uħut minnkom diġà uħut minnkom diġà użaw l-RSFF diġà qabdu l-kaptu tiegħu huwa disponibbli wkoll għal awtoritajiet lokali u reġjonali għall investiment f'istituzzjonijiet ta' riċerka, science parks jew inkella affarijiet simili. Eh, prodotti oħra tal iib illi jindirizzaw tlet pilastri tal-Europa 2020 fil-reġjun ta' konverzenza, per eżempju, il-self tal-programmi strutturali dan huwa strument li jgħin biex il-proġetti strutturali tal-Unjoni Ewropea jiġu implementati u jappoġġa wkoll li manager minna l-autoritajiet reġjonali aħna qegħdin naħdmu l-Kummissarju Han biex nippruvaw intejbu l-effettività ta' dawn l-istrumenti finanzjarji. Signuri, biex nikkonkludi, nixtieq nitkellem dwar punt li naħseb li huwa ta' importanza kbira. Kif qalu l kelliema ta' qabli il-politika ta' koeżjoni trid tkun parti integrali mill-istrateġija 2020. aħna ma rridux ninsew li hemm tliet pilastri fl-Istrateġija Ewropa 2020. Aħna għandna bżonn ta' tkabbir għaqli. Dan irrid nagħmlu billi ninvestu iktar u aħjar fir-riċerka, fl-iżvilupp u fit-taħriġ. Aħna neħtieġu wkoll tkabbir sostenibbli. Tkabbir sostenibbli illi iħares l-ambjent u ma jaħlix ir rizorsi naturali illi aħna irridu nadduhom lill ġenerazzjonijiet li jmiss. Iżda neħtiġu wkoll tkabbir inklusiv, tkabbir inklusiv mhux ser jħalli lil ħadd barra l-ebda grupp, l-ebda reġun. U għalhekk din l-istrateġija Ewropa 2020 jekk tagħti flus il-min diġà għandu flus u jekk issaħħel il mindiġa diġà u b'saħħtu nar ma tinvolvi il-dawk l-iktar svantagġati fit kabir globali din tkun xi ħaġa ta' falliment. Aħna rridu niżguraw l-ebda grupp soċjali, l-ebda reġun ma jitħalla barra fl-iżvilupp globali. U f'dan il-kuntest, il-Bank ta' Investiment fl-imkien mal imsieħba tiegħu fl-imkien mal-Kummissjoni Ewropea u fl-imkien ma' reġuni tal-Ewropa huwa determinat biex jiżgura li jkun hemm aktar tkabbir dinamiku ma' aktar tkabbir ibbilanċja fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much, uh, President. Grazie tassew, President. Jina nishtiq nirringrazzja l-kellima kollha u issa se ngħaddi il-mikrofonu l-bqija tal-laqa lil Michael Rogerson il-Mark Rogerson nittama li tkun tista' tamministra l-ħin mod l-aħjar mod possibbli. Grazzi tassew, Sinjora Hubner. Iva, Sinjuri, issa wasal biex jitkellmu il kelliema mill-flor. Diġa kien hemm bosta kelliema li urewni li xtaqgħu jixtiequ jitkellmu, jekk tixtiequ titkellmu tistgħu timlew waħda mill-formuli u ta' dwar il laxers Hemm limitu ta' ħin ta' żewġ minuti u nixtieq nistaqsil minn ser jitkellem biex ħares dan il-ħin. Jiena għandi tlet presidenti, viċi president, kummissarju u president hawnhekk flimkien miegħi fuq il-panel u aħna lkoll ser noqogħdu attenti li intom iżommu ma' żewġ minuti illi għandkom disponibbli. U għaldaqstant ser nibda billi nsejjaħ lil sur Michael Schneider, il-president tal-PPF fiħdan il-Komitat ta' Reġuni. Biex huwa jagħmel l-ewwel intervent minn naħa tal-flor. Ek jogħġbok sur Schneider. Sinjuri, Sur President, Aziz Kommissarju, huwa pjaċir kbira għalija li hawnhekk qiegħed li qiegħed hawnhekk minn darba jiena għal ta' dan l-avveniment tant importanti għal dawn fil-parteċipazzjoni tagħna ta' dawn il-workshops nistgħu naraw kemm l-Ewropa tieħu impenn għal dan ix-xogħol u l-fatt li aħna fil-fatt verament qegħdin nippruvaw nisviluppaw il-politika reġjonali. Dan is-sena aħna rajna wkoll illi aħna din nifukaw ħafna anka fuq l-istrateġija tas-sena 2020 aħna diġà iddiskutejna dawn is-suġġetti b'mod intensiv u aħna wasalna l-konklużjoni li l-istrateġija tal-Lisbona tal-Lisbona ma kienx waslet għall-anijiet tagħha minħabba illi ma ħeġġitx il-parteċipazzjoni tar reġuni u tal-ibliet biżejjed kif suppost u aħna tallimna l-lezzjoni tagħna u mill-ewwel ftit xhur li aħna bdejna nadmu fl-istrateġija tas-sena 2020 qegħdin nippruvaw naraw illi fil-fatt verament nitalmu mill-iżbalji li għamilna fl-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Lisbona. Il-parteċipazzjoni tal-reġuni u tal-ibliet eh, hija importanti ħafna u fl-istati membri nistgħu naraw illi kien hemm ukoll diskussjoni fuq il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet fuq il-livell tal-lokal. tal, tal lokal U sissa din diskussjoni però għadha ma laħqitx livell intensiv u dan kien ħela taħin u jiena nixtieq ningrazzja ħafna wkoll il-Presidenza Belġana minħabba li huma diġà bdew jaħdmu fuq diskussjoni fuq il-politika ta' koezjoni kif ukoll l-istrateġija tagħna ta' koezjoni u allura jiena naħseb illi minn għada ħanresqu proposta minn naħa tagħna u hemm bżonn iktar nitkellmu wkoll fuq ftehim territorjali bejnietna. Ikonna u koll eh, diskussjoni fuq ir wol tal-tmexxija multilaterali ħalli dawn verament nagħmluhom affarijiet fissin niftemu fuq affarijiet konkreti u mhux inħallu dawn l-affarijiet li forsi jiġri u forsi ma jiġrux eh, jekk ikonna xorti tajba. Jiena naħseb li importanti ħafna li dan ikun fil-programmi tagħna ħalli bekk nippruvaw nagħmlu iktar investiment minn dan il-lat naturalment ukoll apparti minn hekk fuq il-pjattaforma tal-istrateġija tal-2020 aħna rridu niżviluppaw lil nfusna bħala reġuni b'mod iktar avvanzat anke f'dak li għandu xi qasam livell politiku rridu naraw aħna x'nistgħu ntejbu f'dak li għandu x'jaqsam eh, l-implementazzjoni tal-istrateġija u nieqafa hawnhekk minħabba li bleżat żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur Schneider. Din naraw li kien hemm appell b'saħħtu għal patti territorjali, ftejjem territorjali. Issa l-Onorevoli Van Nisteroj, il-koordinatur tal-PPE dwar kumitat fil-Kumitat Parlamentari dwar l-Iżvilupp Reġjonali. Grazzi ta' sew f'din il-Kamra ta' Demokrazija f'dan l-emiċiklu. Nixtieq hawnhekk nitkellem dwar l-koezjoni. Sentej u nofsilu ma konniex nafu fejn konna ser nispiċċaw. Xsebna li warrabna l-koeżjoni bil-kriżi x'kien ser jiġri. Insomma, issa forsi badna triq tajba fl-aħħar. Nixtieq nitkellem dwar erba' affarijiet. Ninvolvu reġuni u li bliet kif qal Onorevoli Schreider fl-Ewropa 2020. Marru waraw dokumenti tal-Kunsil Ewropew. Nitkellmu dwar stati membri imma ma poġġux fil-prattika is-sussidjarjetà permessa ta' patt territorjali. Din ma titpoġġix fil-prattika. Din hija ħaġa importanti għall-Parlament. Umbat, kopertura sħiħa territorjali għadna ma wasalniex hemmhekk. Hemm stati membri Illi għadhom ma laħqux dan lan il-koeżjoni trid tkun waħda illi issir kollha kemm hi fl-istess waqt. U dan diġà tkellimna dwaru qabel. Ma rridux namlu l-dawk li huma diġa sinjuri aktar sinjuri, dawk li huma foqra aktar foqra. It-telet punt, il-fondi. Din hija triq importanti li aħna rridu segwa. Jew ser ikonna fond tal-enerġija, tal-klima, tal-ilma, tax-xemx, trasport. Parlament qal le. Irridu naġixxu b'mod orizzontali u insaħħu ir-reġuni. Mbagħad il-Kumitat ta' Reġuni Kumitati l-oħra għandhom ruol importanti x'jaqdu. Bil-ħames rapport aħna irridu nirriflettu fuq ir-regoli. Il-Parlament għandu dan id-dmir. Għanna l deċizjoni u għal daqstant aħna il-kellima ta'kom. Jek għandkom xaġa xi tgħidu dwar ir-regoli tkellmu magħna. Grazzi tassew. Issa l-Kumitat ta' Reġuni Is-sur Karl Heinz, Sinjura, is-sur Karl Heinz Klar, il-President tal-PSE fil-Komitat ta' Reġuni. Ekki oġbok. Grazzi ħafna. Jiena 15-il sena ilu meta ġejt fil-Kumitat tar Reġuni l-ikbar ħabib tiegħi għalli għalfejn tagħmel dan, għalfejn toqgħod mur Brussel taħdem fl-Unjoni Ewropea. U jiena weġibtu minħabba l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar suċċess politiku tas-seklu 20. Irna xinna nerbu l-problemi l ħalla wara jom sewġ gwerer dinjin u il-missirijietna li waqfu l unjoni Ewropea irna xilom jiftemu minn kejja il-gwerer u naħdmu u ftemu li jaħdmu flimkien u blan li ħajkonna Unjoni Ewropea tal-poplu. Bija fuq il-kooperazzjoni u l-aqda. Dan l-għan huwa ħafna iktar importanti mill-politika ta' koezjoni u l-politika reġjonali illi qiegħed jirrappreżenta l-Kummissarju Han. Din hija l-iktar politika importanti għal laqda Ewropea u qatt ma kienet daqshekk importanti milli f'dan il-perjodu ta' kriżi minħabba li din hija l-verità. Verità aħna ninsabu fl-iktar kriżi ibsaw diffiċli li qatt esperjenzajna. Din il-belt ta' Brussell irrid jiġbor il kulħadd flimkien ħalli aħna ma nispiċċawx jisna qegħdin noqogħdu bil-qiegħda nixorbu t teb għalma jagħmlu Washington aħna rridu naraw kif il-pajjiżi Ewropej, kif iċ-ċittadini Ewropej, kif jaħsbuha huma fuq l-Unjoni Ewropea jaħsbuha b'mod kritiku ħafna. L-istess ħaġa tiġi fl-Istati Uniti viżavi l-amministrazzjoni f'Washington. Jekk aħna rridu nibdlu l-mentalità u l-ħsibijiet ta' ċittadini tagħna aħna rridu jkollna politika illi dejjem tappoġġa l-kooperazzjoni. Għandu tkun politika li taħdem kontra l-effetti negattivi tal-kriżi finanzjarja, taħdem bħala prevenzjoni għal xi kriżi finanzjarja fil-qoddim u din għandha tkun politika illi mhux biss tiffavorixxi lil dawk eh, eh, lis-sinjuri biss, iżda anka lil dawk tal-klassi medja kif ukoll lil foqra. Din hija l-iktar ħaġa importanti, din hija l-iktar ħaġa li għandna bżonn u jekk aħna jirnexxinna verament nilħu dan il-lan, il-President jgħid jinterrompi l-kellim. U jiena naħseb li dan aħna eh, jista' jirnexxilna jekk inżommu dejjem l-interessi ta' ċittadini tagħna fajnejna l-open days hija inizjattiva importanti ħafna sabiex aħna nkomplu navvanza u nagħmlu progress fil-politika tagħna ta' kooperazzjoni. Grazzi. Thank you. Um, back now to the uh, Mela issa nkomplu bil-Komitat tal-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew għandna Riccardo Cortez Lastra. Warra snari tajb li kulħadd e, huwa pjaċiri li nkunu e, preżenti kollha flimkien e, li huwa l-iktar forum importanti fejn hemm reġuni li għandhom jamlu skambju ta' idejat u għandhom proġett komuni ma nistax nitilfu din l-opportunità, opportunità li du nisfruttaw biex ngħidu moċar. Eh, li dan l-impen konġun tal-ekonomija ta' koezjoni huwa iktar ħaġa importanti u fil-bila fil-budget futur irid ikun hemm ukoll politika ta' koezjoni li għandha tinqis bħala politika ta' żvilupp. U eh, eh, dan fattu importanti li politika ta' koezjoni edha il- Eh, tkabbir u biex naħorġu mill-krizi eh, billi taġiexi fuq l-innovazzjoni, l-impigi, trasport, eh, tibdil klimatiku, l-infrastrutturi, l-edukazzjoni u l ġlida kontra faqar. Dan huwa importanti ħafna l-iżvilupp Ewropew. Ma nistgħu nagħmlu xejn mingħajr ma ninvolvu ir-reġuni tal-Ewropa. X'intkom għandkom il-kuntatt ma' ċittadini, ċittadini u aktar riplejkom mill-lejna. U intkom qegħdin f'pożizzjoni li nbidlu soċjetà u għadda stant irridu defendu di politika ta' koezjoni bħala politika tal-komunità qawwija b'saħħitha u U dana mux biss eh, grazzi għall-effett eh, tal-izvilup eh, tal-pajzi membri manki għal-fat li toħroġ mill-politika ta' kozjanes. Din hija waħda mill-pilastri ewlenin illi edha mek biex tejn il-bini tal europa u barra minn hekk u se qed nagħlaq President, rridu niftakru kemmu importanti rwol li għandhom ir-reġuni kolla anki meta wieħed is ir-rwol ta' soċjetà ċivili għax eh, deċiżjoni deċentrata u governance fuq livelli differenti huwa importanti biex narfu l-iżvilupp tal-politika raġjonali kollha suċċess. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, Grazzi. Issa nadu għal-President tal-ALDE fil kumitat tar-Reġuni Kakas li ju anki il-membru tal-Kunsil Lokali tal-Belt ta' Liverpool. Grazzi ħafna u nishtiq nilqakom kollha hawnhekk fisem il-Grupp eh, Alde fil-Kumitat tar-Reġuni. Il-rapport, eh, il-ħames rapport tal-kozjoni għadu ma ħareġ, però hemm ħafna nies li qed jitkellmu fuq x'se jkun fih eh, xuħut mill dawn lajdut u veri u oħrajn li mumiex eh, bazati. Jekk għandhom raġun ħafna minn dawn lajdut, allora se jkun hemm eh, impatt fil-Kumitat ta' Reġuni u anki fil-bliet eh, tana u fil reġuni fl-Istati Membri Jena kont kontenta nisma minnant il-President Barros u illi il-prinċipi ewlenin tal-politika ta' koezjoni mux sejt bidlu f'dan il-rapport. Per eżempju, nafu aħna illi il-reġuni ta' transizjoni se jkunu parti minn diskussjonijiet, se jkunu inklużi f'diskussjonijiet li se jseħu. U dawk illi u daw raġuni se jitħlu fi status ta' transizjoni. Però l-kwistjoni nixtieq n-ajem miegħek komissarju li ċerti raġuni bħalissa għandhom diffikultajiet għax fi għannar ta' sena d-dieħla huma ma jkunux jistgħu sekk jattiraw l-investimenti skem kienu qabel. Eh, dina hija ħaġa li nittama li inti se titratta U raġuni hija sempliċi, għax jekk aħna se jkollna politika ta' koezjoni illi kif intat mhijiex handout, eh, ċoe regal, mm, imma mm, li rridu nkunu flessibli u nejnu dawk raġuni li għandhom bżonn u se jkunu investimenti daw mhux regali, U dan huwa propju mħabba li għanna bżonn il-impjegi eh, għal ċittadini tagħna u tkabbir għal Ah, ekonomiji tagħna. L-impigi u tkabbir għandhom ikunu eh, żewġ eh, miri. Imma l-miri għandhom jinkisbu jekk irid ikun suċċess u l-Trattat ta' Lisbona falliet għax ma kellha l-ebda ownership, ma kienet taħat bħala proprjetà. Ir-reġuni, li bliet u l-irħula fl-Unjoni Ewropea jekk aħna rridu li l-istrateġija tal-Ewropa 2020 ikolla suċċess, trid tkun il-proprjetà ta' dawk in-nies li jgħixu u jaħdmu u, u u jgvernaw dawn ir-realtajiet. Eh, ta' xi ċittadini għandhom jkunu parti minn dan il-proċess u kif smajna eh, di sena fi Brussel eh, dinja tri li qed eh, tiġi segwita. U nana għaliex kummissarju u anki Sinjora Bru Hubner il-politika ta' koezjoni hija il-wiċ attiv tal-Europa fil-bliet u fil reġunitano minar dan eh, mingħajr dan il-wiċċ attiv l-Ewropa setep. għax iċ-ċittadini mhux se jkunu jafu mini l-Ewropa u kif ini mamula. Daqstant iridu nerġgħu nikkonsidraw kif se jkunu dawn il eh, dawn li bliet, dawn l-irħula, dawn l-żoni rurali, kif se jkunu parti minn dan. Eh, eh, minnaħa tal-reġun tiegħi Zewċ eh, kelmiet huma l-iktar importanti, tkabbir u impigi. Tkabbir u impigi li se jgħinu l-ċittadini tagħna biex ikollhom ħajja aħjar. Grazzi. Eh, kienu żewġ kelmiet iva ma kienu iktar minn żewġ minuti. Issa il-President tal-Alleanza Ewropea fil-Kumitat ta' Raġuni, is-Sur Zajakawa. President, Signori, il A tal-lum hija importanti ħafna ħna nħossu. Illi l-istrateġija 2020, Europa 2020, tista' issaħħa l-ekonomija u soċjetajiet tal-Unjoni Ewropea kollha tista' tagħti l-kontribuzzjoni tagħha. Se jkollha suċess, imma dan jiddependi mill-impenn ta' kulħadd mill mill-partit interessati kollha li huma involuti fil-tiksib ta' dawn l-anijiet. Dawn is-suġġetti, dawn il-partit interessati li jifmu xinu ma l-anijiet u jkollhom l-istrumenti xirqa. Element Ewlini għandu jibqa' però il koezjoni territoriali. li hija inkluża anki fi strateġija u anki fi trattat tal-Lisbona għandu jkun hemm impenn fuq livell fuq livelli kollha ta' ġestjoni. Aħna nixtiequ nisqu fuq il-fatt li kull eh, politika Ewropea hija anki politika lokali sa ċertu punt għal dastant il-parteċipazzjoni tal-amministrazzjoni lokali reġjonali għall-amministrazzjoni hija ewlin ewlenija, hija eh, importanti ħafna. U daqshekk importanti hija wkoll il-kożjoni ekonomika billi nsaħħu l-ekonomija ir-reġuni kollha tagħna u nisħa mhux biss li bliet imma anki il-kunsilli lokali jistgħu jisfruttaw ir-riżorsi, il-ħiliet, il-know-how u bekk l-Ewropa tkun tista' ikollha l-potenzjal ekonomiku tagħha. U iċ-ċittadini Ewropej jista' jkunu suċċess bħal prioritajiet Ewropej billi nikkonċentraw fil- postijiet kollha, fit-territorji kollha tal-Unjoni Ewropea. Aħna tkellimna fuq ċittajiet dominanti, konċentrazzjonijiet ta' finanzi, imma rridu nikkonsidraw aħna territori kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-bejdi mbagħad hija punt importanti ħafna fil-politika ekonomika, hemm bżonn li jkollna strutturi xirqa nagħtu l-forma xirqa għal dawn il-politika, għal dawn il-politiki għalina importanti bħala amministraturi lokali e li jkun hemm żvilupp lokali xieraq u importanti li jkollna l-istrumenti biex dawn l-iżvilupp jista' ikun garantit. Hemm miljuni ta' nies illi qed jaħdmu fil-bidja u fil-ikel, fil-produzzjoni tal-ikel. il Politika ta' koezjoni għal daqstant għandha tikkonsidra anki dawn iċ-ċittadini li jgħixu fil-żoni rurali. Grazzi. Grazie ħafna. Il-Komitat tal-Izvilupp eh, Rurali tal-Parlament unishti nati il-mikrofonu l-Karen Einbach. Grazzi kbira u proset kbira u koll li nesċina t-min darba niftħu din il ġima Ewropea għall-bliet għal reġuni. Jena verament edha nħu gost li edha għek jina li kontattiva 16 sena fil-parlamenti lokali u anka issa għetni nirrapprezenta l-reġun tijaj għawek jina naħseb importanti ħafna li kunem din l-kooperazzjoni għawek jina. Naħseb ukoll li importanti ħafna li dejjem naħdmu għal kwalità ta' ħajja tajba ċittadini tagħna u reġuni tagħna, l lokal tagħna huma responsabbli għat tfassir tal-politika u l-implementazzjoni tal-politika fil-realtà, fil-post. U aħna rridu naħdmu magħhom mal kunsilli lokali mal amministrazzjonijiet reġjonali, jiena naħseb ukoll li l-politika reġjonali u lokali għandha ħames affarijiet iktar importanti ħafna l-kwalità l-kwalità tajba tal-ħajja, però fl-istess ħin irridu nżommu l-Ewropa kompetittiva kemm jista' jkunu fil-komunikazzjoni tagħna aħna rridu nisqu fuq il-fatt li eh, fl-flejjes li aħna din ninvestu ma rridux sempliċement naqbdu nofqu bla doġġ iżda kif qal il-Kummissarju Ħan jiena Qegħdin ngħidu l-importanti li aħna ninvestu fejn hemm verament il-potenzjal, fejn hemm il-possibilità illi aħna ninvestu fit-talent, ħalli bekk aħna niżviluppaw iktar ir-reġjuni tagħna u rridu noqogħdu attenti ħafna ukoll illi dawk il-reġjuni li sissa huma konsidrati bħala żviluppati xorta waħda ma jintefawx lura, ma jqawx lura. Naħseb u wkoll irridu naraw illi nkunu trasparenti kemm jista' jkun, irridu nuru l-ċittadini tagħna aħna kif qed nonfqu, kif qed ninvestu eżattament fl-edukazzjoni fuq smoħrajn. Minn fejn qed jiġi l-finanzjament ukoll. Nafu wkoll illi aħna nabżon ta' iktar finanzjament u naturalment il-gvernijiet ħajkunu lesti li tuna iktar flus għall-investiment jekk huma jkunu jistgħu juru biċ-ċar ċittadini tagħhom il-mod ta' kif huma din jinvestu fuq dawn il-flejjes ġejjin minn butom ringrazzjak. Grazzi. Ma kellix laqas bżonn nfakrek fuq żewġ minuti. Issa nixtieq il-membru tal-Kunsill Reġjonali tal reġjun ta' Helsinki Marku Markulla. Grazie, President, signori, Waħda mill-pilastri ewlenin tal-politika ta' koezjoni hija l-kooperazzjoni bejn ir-reġuni. L-innovazzjoni u anki l-kuraġġ ta' min jihud deċizjonijiet. Jekk aħna rridu l-innovazzjoni kollha aktar effett, kull aktar effettiva, hemm bżonn aħna nejnu l-komunikazzjoni bejn politiċi u dawk li joħorġu bl-innovazzjoni. Rridu niżguraw li l-politiċi jkunu vizjonari u jkollhom biżejjed koraġġ biex jieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn biex il-proġetti pilota eh, jitwet u skont eh, l-Strategija Europa 2020. Hemm diġa eh, prassi tajbin ħafna li għandhom jajnuna fl-Europa. nittamar il-Komissarju Han responsabli mill-politika reġjonali meta jaħseb fuq l-użu tal-fondi strutturali se jiftakar u koll illi l-iktar ħaġa importanti hija li wieħed jadatta u juża l-idejat u l-invenzjonijiet innovattivi. Din għal massa kritika l-Unjoni u l-Istati membri għandhom joħolqu l-aħjar kondizjonijiet għal biex ikun hemm proġetti innovativi u biex inkunu nistaw nżidu l-opportunitajiet li għandu settur pubbliku biex juża l-innovazzjoni, per eżempju, trasport intelligenti, smart transport. Dan huwa eżempju tal-iżvilupp radikali li għandna bżonn fl-Ewropa. Grazzi, grazzi ħafna għajt il-President.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 hawnhekk kolla naqblu fuq il-politika ta' kommissjoni tal-multi governance, ir-wol tal-autoritajiet eh, lokali. Jiena kont qiegħed eh, namel zjarit biex eh, niċċelebra l-interreg, u aħna kollha konna kontenti bil-riżultati li kellna f'dawn l-aħħar 20 sena jiena barra minn eh, dan il-grupp, però eh, eh, hemm problemi, per esempio il commissario Hahn ħat ma jafx tfisser il-rinazjonalizzazzjoni tal-politiki, da kull ma namlu aħna jrid jiġi projettat barra mill-emiċi għax l-Unjoni Ewropea kollha għandha tiġi konvinta. Jiena kont naqbel mill-bidunet ta' dan id-dibattitu mal- ma dawk eh, il-kollegi tal ppa eh, tkellmu. Eh, Però din hija ħaġa normali għax aħna qegħdin eh, nejxu realtà l-Ewropa ta' għada ħanibnuha fuq it-territorju, tkun demokratika ċittadini tagħna se jkunu eh, kejlu riżultati fuq it-territorju. Għal daqstantejn iżgħu dawn l-open days biex eh, nitkellmu ma l-esterjur, irridu nikkonvinċu ċittadini. Eh, mhux mux dawn in nies li għaw prezenti għawnek u dima bis. Għanna ħafna ah, xogħol x'namlu u dimna u nishtiq inħeġġeġ il-kulħadd biex jaħdem Eh, blaħjar mod li jista. Grazzi ħafna għajt il-President. Issa, eh, nista għak li tlet kellima li ġejjin issa u ma barra minn Brussel. l ewel eh, Massimo Bello minn l-Italja. Grazzi, President. L-Open Days hija opportunità importanti għak għall-ibliet u għal-reġuni tal-Europa. U jiena f'dan il-kontest nħoss li l-ibliet u l-iktar pont importanti bħala referenza biex nikontribwixxu nsaħħu il-politika ta' koezjoni soċjali bejn e, territori differenti fil-politika tal-Unjoni Ewropea. Issa fost l inizjattivi li jena apprezzajt u għadni napprezza bħala sindku kien dak tal eh, pat bejn is-sindaċi fuq l-enerġija sostenibli u bħala sindku jiena eh, iffirmajt f'dan l-emiċiklu fl-4 ta' Mejju ta' din is-sena. Għal daqstant jiena nixtieq nagħmel proposta lill-Kummissjoni għaliex ma nix nimmaġinaw u koll li kunem pat bej sindċi għal politika tal-koezjoni soċjali, pat ta' responsabilta u ta' partecipazzjoni attiva minn li bliet kolla. Għax jiena eh, nisma eh, li kullħat qed jitkellem fuq ir-reġuni, pero anki l autoritajiet lokali huma importanti Eh, għall-Europa. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa strument ta' solidarjetà soċjali, però huwa ukoll strument importanti u jiena nħoss li anki il-politika għal wara l-2013 mhux ta' min eh, ma jagħtix l-importanza. Il-komuni għal daqstant din jipproponu ruħhom biex ikunu protagonisti għall-2013. Jekk hemm problemi, E, għax kultant jista' jkun hemm ukoll problemi, nittama li nkunu nistgħu dawn il-problemi imbidluhom u namluhom opportunitajiet flok problemi. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Issa wieħed mill rappresentanti tal eh, tal tal-Istati Uniti tal-Amerika. Is-sur Petrescu, professur mill-Università eh, Amerikana. Grazzi ħafna l-kulħat l-Vice Presidenti jiena mill-Università ta' Maryland. U jiena nallem fil-Germania u jiena fil-fat niġi mill-Bulgarija Eh, però ma naqasna fejn huwa dan il-punt eh, fil-Bulgarija. Jiena ma tifla tiegħi tirt ma d-dinja kollha u kitbet il-pajis tiegħi huwa d-dinja u reliġjon tiegħi li nagħmel it-tajjeb. Thomas Paine qalu da fl-1776 f'jannar. Din hija inizjattiva kbira però nishtiq nista' ikolli fiduċa fiduċja fihom dawn ir-reġuni bħala inizjattivi bħala fora li joħorġu b'inizjattivi u dawn inizjattivi jistaw verament jitwet u kunu xikunu xkiel e, nistaw nieqfu billi npoġġu l-xkiel u neħu l-xkiel minn flok. Hemm tant nies illi jgħidu ridu noħorġu mill-bolla ta' Brussell. Imma jiena kontent illi nisma di, imma nixtieq dan din l esperjenza 30 sen ilu kelli 15 sena u jiena konti proponejt lil direttur tal-iskola tagħna illi eh, il-grupp tal-fizika jagħmel esperimenti fuq l-enerġija ħadra fl-1980 u direttur kien għalle ma nistawx għax dana mux jgħat fil-kurrikulum tana. U l-lum jena na nallem għawnek fl-Europa u jena nistassi li zaza tafu xinija l-enerġija ħadra u xjajdu ma li għatma semaw bija eh, ħatma jaf l-iskola li l-enerġija u jista' jagħmilha mill-enerġija solari dawn l-affarijiet ma jeżistux fid-dinja reali. Grazzi tal-li tkellimtu fuq għandkom. Tliet affarijiet, President, jek ti permettili. Servizz tal-park tal-parki nazjonali Ewropej, palma hemm fl-Amerika. Mużew għatfall f'kull pajjiż. Dana bekk inkunu qed niżguraw kreatività għal dawk in-nies li fl-20 se jkollhom l-impigi f'idejhom biex jihdu l-qoddim dan u forsi jista' jkollna bażi għal qatt e, li titbiddel biex e, darba liġi għan nintaqaw f'Gildova fil-Bulgarija u mux hawnhekk biex bekk in-nies verament ikunu jistaw jaraw illi e, qed nitkellmu fuqhom ukoll mhux qed nitkellmu biss fuq Brussell. Grazzi. Thank you very much. Um, I'm going to be even-handed between West and East. Issa naddu mill-Università tal marilyn naddu għall-Akademija eh, ta' Xenza ta' Mosca u għanna l-professur eh, Sergej Artubulevski eh, Nitama li pronunċajt ismi tajib. Iva, ismek, ismi pronunċajtu tajib ħafna jgħajt il-professur. Il Hem diskussjoni fir-Russja k'nistawx nużaw il-politika reġjonali tal- eh, tal-Unjoni Ewropea jew le. Però eh, irridu nieħdu mhux biss l-esperjenzi negativi pożittivi, però irridu niftakru li din politika hija politika għal ħafna snin u il-politika reġjonali hija politika indipendenti bħal eh, dik ekonomika u politika, eccetera. Barra minnek. L-użu tal- ta' dan ix-xogħol xjentifiku. U hemm bżonn nibdew nibdew bl-esperjenza fuq il-livell tar-reġuni u tal-ibliet u nittama li din l-esperienza għandkom għandkom disponibli. Ejja imbidlu l-isem u ma nsemmuhomx biss open days. Għax meta wieħed jgħid illi qed nitkellmu fuq l-open days ifisser li l-ġranet l-oħra kollha huma closed days. Forsi għandna nitkellmu fuq open years u mhux open days. Grazzi ħaġa tajba li nħorġu mill-bużieqa ta' Brussel però wara kollox edin fil-Parlament Ewropej u aħna bħala ospiti tagħhom, allura hija ħaġa tajba li issa nistaqsi membru tal-Parlament Ewropew, eh, membru tal-Grupp ALDE, Michael Turer. Sir President, sażis signori, intqal ħafna diġa fuq il importanza tal-politika strutturali u ta' koezjoni, ta' koezjoni, jena naħseb li l-krizi tal ewro l-krizi finanzjarja, minn fejn ġejjin dawn il-kriżijiet? Dawn il-kriżijiet ġejjin eh, minn fatturi li għanna li għandna nispjegawhom liċ ċittadini tagħna u jiena naħseb illi llum iktar minn qatt qabel il-politika strutturali u ta' koeżjoni rridu niddiskutu niddiskutuha fid-dettall naraw x'liema kontribut tista' tagħti il politika ta' koeżjoni għall-istabilizzazzjoni makroekonomika u mbagħad għandna wkoll il-punt tal-kompetittività rridu niffukaw fuq il-fatt li f'dak li għandu xaqsam is-sitwazzjoni li nsabu bħalissa li għandna nuqqas ta' riżorsi u qed joqsuna l-flus naturalment rridu naraw kif aħna nista' nagħmlu sabiex naraw li l-infrastruttura taħdem aħjar, noħolqu iktar pożizzjonijiet ta' xogħol u illi ninvolvu iktar kumpaniji sar ta' daqs medju u nappoġġaw minħabba il-maġġoranza tal-kumpaniji Ewropej tagħhom mal-kumpaniji żgħar ta' daqs medji iżda 8% biss minnhom jipparteċipaw fis-suq intern. Importanti li nħdu bis-serjetà il-kontribut li qed jagħmlu r-reġuni, it trasferiment teknoloġiku wkoll huwa importanti ħafna ir-riċerka iffukata fuq l-iktar affarijiet importanti fl-universitajiet ukoll hija importanti ħafna u li aħna u koll naraw li konna rabtiet ta' kompetenzi hija importanti ħafna minħabba li dawk ir-reġuni li jistaw jgħinu l ħaddieħor għandhom jgħinu dawk ir-reġuni li forsi huma daqsxejn żvantaġġati. ħalli bekk noħolqu pjattaforma ġdida li aħna nkunu nistgħu nibnu dawn ir raftiet ta' kompetenza bejn reġuni differenti. Ningrazzjakom. Thank you very much indeed. Uh, are there any more Grazzi ħafna, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Iva, l-Sinjura Libsa Turkwaz, mwara tista' tgħid x'toġġ x'ismek jekk jogħġbok qabel ma tibda titkellem. Jiena minn Franza u qed nirrappreżenta netwerk li jismu il-patt lokali u għanna konvinti li huwa meħtieġ li nibdew naħdmu mill-lokal, rridu nerġgħu morru lura lejn reġuni u lejn iż-żoni lokali minħabba li hemmhekk huma propju fejn il-problemi jistgħu insibu soluzzjoni għalihom. U hemm bżonn li nsibu wkoll soluzzjoni anke fuq livell lokali. Jiena qed nirrappreżenta soċjetà ċivili f'din il-laqgħa u allura naħseb li importanti ħafna li jkollna dan id-dialogu u nibnu dan id-dialogu ma' soċjetà ċivili u mhux sempliċement naqbdu nitkellmu u nibqgħu nitkellmu fuq is-soċjetà ċivili. Jiena naħseb illi rridu narfu l-fatt li kolka maħna għandna responsabilità u rridu nkunu nafu eżattament kif aħna nistgħu nibdew naħdmu fuq alternattivi li jistgħu jwaslulna wasluna għal soluzzjonijiet tal problemi li għandna u rridu nippermettu li ċittadini kun jistaw jaraw li dak li huma jħossu bħala problemi verament kienu mitqisa minnaħa tal dawk li faslu l-politika fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li importanti ħafna li nitalmu dwar responsabilità illi aħna għanna responsabilità komuni ma' ċittadini li huma wkoll din jagħmlu kontribut minnaħa tagħhom fuq il-livell lokali. Grazzi ħafna. Hemm xattiħor li jixtieq eh, jitkellem Allu jdejkom fil-kas ma hemm xattiħor li jixtieq jitkellem? Ma tantx qed nara dejn mollija, iva qed nara sinjura bil-numru 484 libsa l-iswed, kjoġbok. Grazzi ħafna, jiena jisimni Josephine Rampola, ġejja minn Sqallija, minkejja l-fatt li jiena kont nix sqalija fil-fatt. Jiena edha hawnhekk kombinazzjoni fil-fatt, però nixtieq ngħid illi jiena il-ħin kollu għandi kuntatt mal-problema tal-qat fost iż-żgħażagħ tagħna fis qalija U l-Ewropa tagħna llum il-ġurnata tant hija l-bot mill li illi aħna nixtiequ nilħu minħabba li dawn iż-żgħażagħ qegħdin jistudjaw, qegħdin imorru l-universitajiet jagħmlu l-masters, jiggradwaw. Kollox qegħdin jagħmlu, iżda sfortunatament mhumiex qed ikollhom xogħol li jixraqilhom, mhux qed nitkellmu fuq waħdiet, iżda qegħdin nitkellmu fuq il-maġġoranza tas-sażaħ tagħna minħabba li meta jiggradwaw u jippruvaw isibu xogħol nistgħu ngħidu li 80 sa 90 fil-mija taż-żgħażagħ illi jiggradwaw fir-reġun tagħna m'għandhomx xogħol, mhumiex qed isibu xogħol, jiena verament kuntenta li għadawek l-lum, minħabba li jiena naħseb li dawn l okkażjonijiet ta' Open Days kif diġà fil-bidu ta' din il-laqa, hemm bżonn li orbu iktar lejn ir-reġuni. Ikunu iktar rib lejn partijiet tal-Ewropa illi tant iħossuhom il-bot minn Brussell u sqalija hija bla dubju ta' xejn waħda minn dawn ir-reġuni. Jiena kont pjuttost sorpriża illum Wara illi smajt li xiftit nies taljani fil fatt politiċi li l-ħin kollu jidru fuq televizjoni, il-ħin kollu joqogħdu jgħidu x'għandu jsir fl-Italja, iżda illum illi kellhom l-opportunità li jgħidu xi ħaġa fuq is-sitwazzjoni fl-Italja, għamu u telqu minn din il-kamra jiena min ħadd, però naf eżattament x'jiġri f'ħafna mill-partijiet tal-Italja. U naturalment fis-Sqallija fejn ngħix jiena jiena ngħix Messina fis-Sqallija President jgħidila li għandha żewġ minuti biss jiena ngħix fis-Sqallija u nixtieq nappellalkom għal azzjoni konkreta, kliem konkret mhux klim biss u paroli minħabba li dan ma jistax jgħin l-żgħażagħ tagħna u l-ebda ċittadin ieħor. Ningrazzjakom. Time for one more. Anybody else? Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem ollu jdejkom sew jekk tixtiequ titkellmu, ħalli narawkom sew minn hawnhekk. Kjoġbok, Signor. Grazzi ħafna jiena Jens eh, Sverson mill-Iżvezja. Jiena kont sindku membru tal-Kumitat tar-Reġuni għal 11 sena kont eh, dejjem u koll, fil-fat nisajt li dejjem parteċipajt u koll f'dawn l-Open Days, pero jena naqbel ma' Michel Dalabara, Barra, ħna l-koll naqblu fuq il partiti politiċi tagħna fuq il ruol tal-Parlament, naqblu mal-Kummissjon, naqblu mal-Parlament. Lul naqblu, kulħadd jaqbel, iżda jekk aħna rridu nikkonvinċu lin-nies tagħna, liċ-ċittadini tagħna, ejja niftakru pereżempju għaxar snin ilu meta l-Kummissjoni stidnitna dialogu fuq il-politika ta' koeżjoni, però il-gvernijiet nazzjonali, pal pereżempju l-gvern Svediż, ma stidinx l-reġjuni għad-dialogu fuq l-istess suġġett aħna din nistennew u għadna din nistennew sabiex il-gvern svediż il-laqqana bħala reġjuni ħalli naraw aħna kif nistgħu nagħmlu kontribut tagħna. Il-Kummissjoni għandha tagħmel iktar pressjoni fuq il-Parlamenti Nazzjonali minħabba li huma wkoll għandhom ikollhom dialogu attiv ma' reġjuni u uh, kunsilli lokali fil-pajjiż tagħhom stess hemm bżonn li tkun daqsxejn iktar stretti magħhom, eh? Grazzi ħafna. Danuta qabel ma nerġa' nadilek il-mikrofonu, nixtieq nistuden lis-Sinjura Bresso u lill-Kummissarju Ħansa biex jikkummentaw dwar dak li smajna war nofsinhar. Kummissarju, tixtieq illi twieġeb fil-qosor? Zwei Grazzi ħafna Iva, għandi żewġ kummenti l-ewwel nett jiena naħseb li f'dawn l-Open Days jew Connecting Days sejħulhom li tridu huma okkażjonijiet tajba ħafna sabiex aħna jkollna skambju ta' idejat li hija e, xi ħaġa importanti ħafna. U mill-lider ħadd iktar mwet jorganizza okkażjonijiet bħal dawn u mill-lider bżonn ukoll li naraw illi 260 avveniment simli fil-fatt li huwa organizzat. Aħna ma nistgħux naraw li Brussell għandu jagħmel kollox, kulħadd għandu jaħdem ukoll fejn għandu responsabilità u kompetenza partikolari. Din xi ħaġa li jiena nixtieq nitkellem dwar u nixtieq ukoll nitkellem dwar Michel Debar, aħna kol kem aħna naqblu iżda nafu kol li fl-Europa hemm xi ftit minn nies li mhumiex konvinti u nafu kol li il-gvernijiet nazzjonali wkoll għandhom responsabiltajiet u għandu jkun hemm iva iktar dialogu bejn il-livell nazzjonali u l-livell reġjonali. Ġifieri aħna il-jiem li ġejjin nixtieq li flimkien narawhom bħala opportunità sabiex nitalmu ftit minn ħaddieħor ikollna l-opportunità sabiex nagħmlu skambju ta' e, esperjenzi però fl-istess ħin illi inħeġġu l-Europa l-Parlamenti u l-Amministrazzjonijiet Nazzjonali sabiex nippruvaw nsibu soluzzjonijiet permezz tal-politika reġjonali u ta' koeżjoni. Grazzi. L-ewwel nett huwa minnu illi illum jidher li l-kol qed naqblu. Jien niftakar meta aħna bdejna d-dibattitu dwar il-politika ta' koeżjoni. Kenna ħafna dubji dwar kemm nistgħu nżommu dan l-an ta' kompetittività illum il-ġurnata fuq livell Ewropew dan is-sogru jidher illi m'għaddux hemmhekk. U jiena naħseb illi dan huwa l-ewwel riżultat illi f'dan l-open days aħna rridu nippruvaw insaħħuh għaliex id-dibattitu dwar politika ta' koeżjoni għadu ma spiċċax u s-sogru għadu hemm. It-tieni kumment l-open days huma ovvjament post fejn aħna nitkellmu fejn aħna niddiskutu. Aħna nippreżentaw dak li sar u dak li sar nagħmlu fil-ġejjieni. Huwa importanti illi aħna ġala darba marru lura. E, id-dar tagħna aħna intejbu l-affarijiet war wol fejn aħna naqsmu l-opinjonijiet tagħna fejn jiltaqgħu soċjetajiet ċivili u 6000 persuna e, li hawn hawnhekk min ġej mill-lokalitajiet u min ġej mill-settur tal-privat. Kif tafu, hemm partnership mal-forzi ekonomiċi u soċjali. It-tielet kumment. Biex nwessaw l-abilta tal dan il-mod tal-open days l-bqija tal-laqat tagħna u nagħmluhx biss fi Brussel aħna stedinna l kulħadd biex eh, nagħmlu laqat fejn niltaqgħu fejn huma jippreżentaw fil-territorji tagħhom. U qed imbassru aktar minn 260 laqa uħud diġà ġra uħud ser ser jiġru u daw ser ikunu maquda mal-open days ma ser siru fil-postijiet lokali dan ser nagħmluh biex nippreżentaw dak li sar u niddiskutu dak li ser nagħmlu aħna rridu namlu mbagħad nirrakkuntaw, ngħidu x'għamilna għaliex l-aktar ħaġa importanti hija dak illi aħna ngħidu, ġifieri dak li aħna nagħmlu nwettqu fit-territorju tagħna nitkellmu dwaru biex iċ-ċittadini jifmu illi dan huwa kontribut tal-Unjoni, tal-Unjoni Ewropea. Mhumiex flejjes li ġejjin mill-qamar minn xejn. Imma huma proġetti Ewropej kbar u juru l-abilta li l-Unjoni Ewropea iżżomm għal bosta snin dawn il-proġetti fuq saqajhom u mhux tibdel il-fondi problema li spiss jiġru ġewwa pajjiżna li ma nkunx nistgħu nagħmlu proġetti fuq medda twila ta' żmien għaliex imbagħad ir-riżorsi jinbidlu matul iż-żmien. Dan huwa valur miżjud tal-Unjoni Ewropea u valur importanti. L-Open Days u għal-waqt fejn dawn il-valur miżjud Ewropew ta' dak illi aħna namlu ġewwa darna nippreżentawh hawnhekk imma nippreżentawh ukoll fil-postijiet fit-territorji tagħna jiena nistieden il dawk kollha illi għadhom mamlux biex fis-sena li ġejja huma jorganizzaw, kunu lesti li jorganizzaw avveniment flimkien ma' soċjetà ċivili, flimkien ma' forza ekonomika u soċjali fil-post tagħhom biex huma jippreżentaw dak illi jagħmlu. Issa dwar il-każ ta' sqalija. Jiena mhux ser noqgħod nitkellem dwar li qed jiġri imma nixtieq infakkar li dmir ta' ċittadini illi huma jitolbu kont tal-użu ta' riżorsi. Riżorsi għandha eh, il-sqalli għandha riżorsi Ewropej importanti u għalhekk huwa importanti li tagħti kont tagħhom liċ ċittadini tagħha. Grazzi. Grazzi ħafna huwa privileġġ għalija li nagħmel id-diskors tal-erro ta' din id-diskussjoni kif qedna għadna kemm nibdew b'din id-diskussjoni ħajkonna tlettijiem oħra li fija aħna rrid nistgħu jkollna diskussjoni ninsab ċert li ħajkonna ħafna ħin sabiex jkunna skambju ta' idejat u esperjenzi. Huwa messaġġ kien hemm messaġġ ċar illi smajna fil-kontributi tagħkom, ġifieri appoġġ sieħa l-politika ta' koeżjoni appoġġa reġuni kollha fl-Ewropa ħalli bekk ikollna koeżjoni territorjali u ekonomika permezz tal-investiment u tkabbir ekonomiku li jista' jiġġenera iktar xogħlijiet u s-semma hekk. Wall li jista' jagħmel l-Ewropa ħafna iktar kompetittiva, aħna naħseb li ftehmna bejnietna wkoll li din il-politika għandha valur, però kien hemm ukoll xi bidliet u dan il-bidliet iridu jitqiesu aħna m'għandniex biss nitu nqisu l-sfidi, iżda rridu wkoll nqisu l-kompetizzjoni globali jiena naħseb illi għandna nieħdu konsiderazzjoni il-kriżi il kriżi u jidher li huwa ġustifikat illi naraw illi aħna nkunu nistgħu wkoll nħabtu wiċċna ma' dawn l-isfidi strutturali u jiena naħseb illi dan ir-reġim tranzizzjonali għandu jkun identifikat bħala parti mill-lanijiet ta' konverġenza tagħna. Issa dwar koeżjoni aħna naħsbu illi dan kien strument sabiex aħna fil-fatt nilqu livell ta' tkabbir aħjar huwa veru illi illi nwieġbu għal dawn l-isfidi kollha l-problemi aħna nafu illi rridu nieħdu bis-serjetà l-impatt ta' evalwazzjoni illi sar fuq it-territorju fuq il-politika territorjali, aħna rridu wkoll naraw illi nadattaw il-politika tagħna għall isfidi li għandna bħalissa u għall opportunitajiet li għandna qudiemna. U apparti minn hekk ukoll rridu ninvestu ħafna iktar ukoll fil-kooperazzjoni territorjali kien hemm min tkellem fuq il-fatt li rridu neħu l-ixkil li għandna qudiemna u l-frontieri jiena naħseb illi il-forum differenti tal-politika ta' koeżjoni jistgħu jgħinuna sabiex ikollna iktar orjentazzjoni tal-politika tagħna li tiffoka fuq ir-riżultati li għandhom jintlaħqu. Jiena naħseb illi m'hemmx għalfejn saqsu iktar mistoqsijiet minħabba li għandna bżonn naħed din il-politika politika li tiffoka fuq l-istrateġija tal-investiment. Għandha tkun politika li taħdem f'qafas Ewropew komuni illi ikopri il-fondi u anke sabiex nuru nużaw aħna s-sinerġiji bejn dawn il-fondi. Politika li tkun bbażata wkoll fuq il-kondizzjonalità li ħatkun qed taħdem ħafna fuq il- dawn il-punti din hija wkoll waħda mill-isfidi tagħna tas-sena 2020 però nafu wkoll irridu nbidlu xi ħaġa mill-politika tagħna speċifika aħna irridu naraw illi nsibu metodi ġodda ta' finanzjament għall-investiment tagħna. Filip mejn xtat tagħna xi ftit eżempji, però jiena naħseb illi għanna bżonn ta' iktar inġinir iktar eh, investiment fuq il iktar affarijiet importanti fil-fatt. Iżda jiena naħseb li l-passi li jmiss ukoll sabiex ikollna mekkaniżmu sabiex eh, nieħdu d-deċiżjonijiet u rridu nagħmlu dawn il-passi. Fil-fatt, fis-sena 2007-2008 dak ix-xogħol li għamilna f'daw is-sentejn aħna mexxejna l-politika ħalli konna iktar politika eh, koerenti, però għanna nqogħdu nkunu iktar eh, attenti. Jiena nixtieq fakkarkom li ħames snin ilu fil-bini ta' Charlemagne, aħna flimkien ħadna d-deċiżjoni sabiex Lisbona taħdem iktar fuq ir reġun lokali u reġjonali u jiena nixtieq ngħid illi minkejja dan kollu l-politika reġjonali ħadet bis-serjetà u b'responsabilità kbira l-istrateġija tal-Lisbona u llum f'dak li qed ikun ippreżentat min-naħa tal-Kummissjoni aħna nistgħu naraw illi l-lat reġjonali tal-istrateġija tal-Lisbona kienet l-unika ħaġa li kellha suċċess, ġifieri jiena naħseb illi rridu naraw jekk nistgħu xillum nieħdu l-inizjattivi ta' flagship u li fukaw iktar fuq eh, li bliet u ninsab ċerta li anka d-darba ħajrna xinna. Jiena naħseb li dan ħajkun din tkun pjattaforma tajba ħafna ħalli bekk eh, l-istrateġija tas-sena 2020 tkun ħad taħdem tajba anka l-Ewropa. Jiena nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi rridu nifhmu illi jekk aħna fl-Ewropa jkollna eh, estensjoni tal-politika tagħna ħalbsa biex ninkludu wkoll ir-reġjuni u l-amministrazzjoni lokali mhux biss tagħmel l-Unjoni Ewropea ħafna taqrib iċ-ċittadini, iżda eh, tkabbar l-Unjoni Ewropea. Jiena bekk nixtieq li nagħlaq din is-sezzjoni, nawguralkom ħafna suċċess għal matul id-diskussjoni ta' din il-ġimgħa kif qal Michel Delbar. Għandna xogħol importanti li għandna nagħmlu anke barra minn din il-Kamra rridu nkellmu lil dawk li ma jafux iżdanka lil dawk li jafu ħafna fuq il-politika reġjonali li forsi ma jridux jifmu ejja nkellmuhom u ejja naraw illi il-politika reġjonali wara s-sena 2013 taħdem aħjar favur iċ-ċittadini tagħna. Nixtieq ningrazzjakom ħafna tal-paċenzja tagħkom, tal-attenzjoni tagħkom, tal-li kontu hawnhekk. Nixtieq ningrazzja dawk li mexew id-diskussjoni, il-Mark Rogerson tal-li sabħina l kulħadd u nixtieq ningrazzja ħafna lill-interpreti tal-li kontu hawnhekk magħna u nawguralkom eh, ġimgħa ta' suċċess hawnhekk fi Brussell. Naġġorna laqgħa. You, sh you should have said it.